I open the meeting of the uh, Econ Committee. I welcome all members and uh, invited guests. Uh, <clears throat> the agenda of the meeting is... Okay. I would like to ask whether some... There are... Il-minuti tal-ħar laqaġaw imqasma l-membri, nishtan kun għafek kemx kummenti, jek memx kummenti fisser l-agenda adottata. L-ewwel punt fuq l-agenda huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat tagħna mit-30 ta' Novembru u tal-ewwel Deċembru, 7 Deċembru, 14 ta' Deċembru tas sena li għaddiet. L-minuti approvati. Issa naddu għal barijiet minnaħa tal-presidenza. Nibda bil-taqsira tal-rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet minn Deċembru u Jannar uh, fil-laqa tal-kunti koordinaturi f'dawn iż-żewġ xhur. Il-nomini ta' rapporti lejn eh, sistema VIT eh, ħarija u zlida kontra il-frodi motija l-LPP. Il-Green Paper fuq il-, -paper il servizzi finanzjari uh, retail lill-SND. Rapport fuq l-applikazzjoni tal-Unjoni eh, eh, Alde. U l-koordinaturi kol għallu li mandux, mandux natu iktar follow-up għal mozzjoni li senajt. Dawn huma mozzjoni ta' rizoluzzjoni skont ir-regola 133.

13-29. Dawn il-mozzjonijiet kollha kifat ġew konsiderati ġi konsiderat minn l koordinatur li mandu bżon follow-ups dawn il-mozzjoni ta' rizoluzjoni. Umbat fuq l-iskrutinju tal-atti delegati, il-koordinaturi għalu illi il-slot ta' skrutin tal djannar tal-2016 għandu jkun dedikat għal Eh, metodi ta' ħidma mal-Kommissjoni u l-SS fuq l-atti delegati u miżuri oħrajn ta' implementazzjoni. U bekk nala it-taqsira minnaħa tal- laqa tal-koordinaturi tal-17 ta' Deċembru. U bat kien hemm oħra fil-21 ta' Jannar. id deċizjoni fuq il- voti fuq l-Unjoni Bankarja. Din ħatkur fil-15 ta' frar ta' din is-sena. Waqt illi nżommu lan illi nivutaw fil-plenarja ta' Marzu fi Strasburgu. Fuq il-rapport annwali tal icb fil-25 ta' jannar ta' din is-sena. Il-koordinaturi qablu illi fuq it fissar tal-grupp ta' ħidma tal-assistenza finanzjarja l-ewwel laqgħa tal-grupp se tkun fit-tlieta ta' frar mis-sitta ta' l-offsinar sa mill-erba sa' sitta u l-front loading tal-attivitajiet ta' dan il-grupp ta' ħidma ta' assistenza finanzjari se tsir billi jiġu mistednin rappresentanti tal-istituzzjonijiet tal-Istati membri. Bħala regola ġenerali, dawn il-laqat ikunu pubbliċi meta jkun possibbli u meta jkun meta jkun xieraq. Fuq il-Greċa se tkun jew fil-ġimgħa 13 jew 12 ta' din is-sena. Il-koordinaturi ħadu d-deċiżjonijiet fuq il-laqa tal-Parlament tal-2016 fuq il-ġimgħa u deċidew fuq il-laqa interparlamentari. Il-titoli se jkunu il-follow-up fuq il-BIPS Base Evasion and Profit Shifting u t-tini titolu hija situazzjoni eh, attwali fuq l-Unjoni Bankarja. Dawn huma żewġ argumenti għall tal-Kumitat Interparlamentari. E, ġew mistednin kellima mill-Parlamenti Nazzjonali mill-pajjiżi li senajt. U l-ewwel suġġett ċoe fuq il-Base Evasion and Profit Shifting se kunu kellima mill-Ġermanja, Olanda u Slovakkja. U fuq it-tieni argument fuq is-sitwazzjoni attuali fuq l-Unjoni Bankari kellima mill-Parlamenti Nazzjonali ta' Franza, Italja u l-Olanda. u koll wkoll iddeċidew fuq il-ħatrit għal rapporti ulterjuri fuq sistema komuni tal-VAT u anki il-eżenzjonijiet għal komoditi eh, dealers. Daw it-nej marru għal buro fuq l-anti-bips eh, ġit motija l-SND u l-proposta għal skambju automatiku ta' informazzjoni għall-IPP. U rapport għal budget tal-2016 sessjonijiet kolla anki dan fidejn il-buro. Fuq l-iskrutinju tal-atti delegati. il-koordinaturi id-deċidew illi il-slot ta' skrutinju tal-frar ta' din is-sena għandu jiġi moti l priks Retail Investment Protection. fl-istati membri. U barra minnek, bat għal-Marzu u dik ta' wara ġifil ta, ta Marzu fuq il- direttiva ta' servizzi u ħlasijiet. Il-koordinaturi tal-25 ta' jannar. Il-koordinaturi għarru li mandux jenata follow-up għal-mozzjonijiet għal-rizoluzzjoni li senajt. U sen naqra l-numri

13-77. Forsi kieni et kelli nibda forsi biex nispiegalkom għalix jiena l-lum l-president ta' din il-laqa. Ma din hija ċirkostanza unika. Għax lebda president ta' din il-komitat seta' ikun prezenti U għal dastant jena se nkun għawnek eh, f'dan is-sidġu sa' kem jasal sur gwartieri. Nittama li ħadd se oġġezzjona. Ma mela issa, naddu għal punt numru 4. Li huwa ismuh fuq ismih pubbliku fuq il-muniti virtuali. nilqa il-kellima aħna se nisimaw minnant ħamsa, sitta, sitt kellima u nilqaħħom hawnhekk f'din l-awla dawn huma esperti fuq is-suġġett, suġġett interessanti ħafna għal membri kollha tal-kumitat u dawn il-esperti se jitkellmu fuq aspetti differenti tal-muniti virtuali se jkollhom ħames minuti kull wieħed għal prezentazzjoni tagħhom. U wara dan se jkun hemm diskussjoni għal kulħadd ġenerali, skambju ta' opinjonijiet għal membri tal-kumitat. Il-membri se jkollhom tliet minuti kull wieħed għal biex jagħmlu mistoqsijiet. mbagħad l-esperti se jkollhom mhux iktar minn ħames minuti kull wieħed biex jagħtu risposti tagħhom u biex nalu, biex jagħmlu konklużjonijiet tagħhom. U qabel ma nagħti l-mikrofonu lil-kellima, nagħti l-mikrofonu lir rapporter fuq ir-rapport ta' inizjattiva propria fuq il-konsilli fuq il-muriti virtuali, eh, Sur Jakob Weizsäcker. Grazie, grazie President, Grazie anche all'esperti. esperti li ġew l-lum biex jatuna introduzzjoni, prezentazzjoni ta' argumenti li aħna għall-ewwel darba qegħdin neżaminaw. U sta' ċertu punt il-riżultat huwa inċert. Aħna nafu li t-teknoloġiji jistgħu jibidlu ħafna affarijiet b'mod eh, profond. Eh, eh, ftakru fil-trasformazzjoni mill-littri għall-email jistaw bidlu situazzjoni kollha. Huwa possibbli, kompletament possibbli, e, e, li naraw li anki e, teknoloġija anki hija kapaċi li titrasforma il-mod kif aħna namlu tranzazzjonijiet ta' kuljum. U mhux biss fil-settur tal-ħlasijiet u ta' transazzjonijiet finanzjari, imma anki fil-ispejjeż ta' transazzjoni. Ħafna minnhom huma spejjeż ta' tranzazzjoni monetari. Per eżempju, jekk wieħed jaħdem f'pajjiż u jixtieq jibgħat flus lura lejn pajjiżu, l-spejjeż ta' tranzazzjoni jistgħu jkunu għoljen ħafna u t-teknoloġiji moderni jistgħu ibbaxxu dawn l-ispejjeż. U mhux hemm biss imma hekk inħarsu lejn il-ħlasijiet il-miżata li titħallas meta nqablu ma l-teknoloġija. U anke jekk inħarsu lejn il- nħarsu lejn il-ħajja ta' kuljum. Fil-fatt, aħna għadna nipreferu inħalsu ċerti transazzjonijiet billi natu id-dejta personali tagħna u ma nħalsux bil-flus. Hemm teknoloġiji ġodda li qed jemerġu u spiss jistaw jajnuna dawn teknoloġiji biex nisolvu dawn il-problemi. Hemm ħafna investituri u għanna speranzi li l-applikazzjoni ta' din it-teknoloġiji se, se jkunu dak li aħna najdu jinsemmu e killer application. U nimmaġna la il-membri tal-panel la saħna fil-parlament ma nafu x'se tkun din tarifika, però situazzjoni l-iktar pozitiva u probabli ħafna li se jkun hemm dawn l-iskoperti li se jkunu importanti għal leġislaturi u il-problema hija kif għandhom jiġu eh, kif għandha sir leġislazzjoni. U l-iktar waħda importanti minn dawn l-applikazzjonijiet huma l-Bitcoin. U dina saret ġa seba snin ilu. U kien hemm eh, opinjonijiet favur u kontra u jina bħala ekonomista irridu e, niftakru li għandha wkoll tendenza deflazzjonarja u jekk jaslu dawn il l-iskoperti kemm aħna preparati aħna bħala leġislaturi li huma l-sfidi li huma il-punti favorevoli u jien nixtieq ngħid nishtiqna naqbel najt xirid xkella tajt Kristin Lagarde fuq dan hija qalet illi dawn il-muniti jistaw jagħtu servizzi finanzjari iktar malajr u iktar aspejjeż baxxi. U hija sfida illi nużaw li l-vantaġġi kollha u rridu nagħmlu prevenzjoni tal-kriminalità, tal-frodi u dana Huwa eh, indirizzat għal applikazzjoni waħda li hija il-moneta virtuali fis sens eh, rigorus tal-kelma. Grazzi, jgħajt il-President. Issa nishtiq nestiden lil-kellima tagħna nibda bis-sur Olivier Sal, Sales, jidispjaċini jek jena e pronunċajt ismek ħażin, sur sales fisem il-Kummissjoni Ewropea. Irrispetti irrispetta temp il-ħin li mitu ta' 5 minuti. Grazzi, President. Eh, L-odwa tajba, warrof senari tajjeb. Grazzi li l-Komitat Ekon tal-li organizzat dan ismiħ fuq suġġett interessanti ħafna. Jena menix zgur kux faċli u iktar diffisli li nitkellem qabel l-oħrajn. Imma se nagħmel ħilti kollha biex eh, natikom idea ta' dak li nafu u dak li ma nafux fuq il-bitcoins u fuq il-muniti virtuali. Dan huwa suġġett interessanti ħafna, aħna smajna ħafna fuqu, smajna konferenzi, diskussjonijiet. U waħda mill-sfidi hija li nitkellmu b'mod iktar preċiż fuq suġġett li eh, jista' jkun hemm persuni li diġà għandhom opinjonijiet fuq. Aħna se nitkellmu fuq dak li nafu u fuq dak li ma nafux. Aħna x'nafu? Nafu illi dawn il muniti virtuali għandhom karatteristiċi insiti illi bekk isiru b'mod mħabba fekk isiru speċifiċi interessanti. Nista' nerġa' lura fuqhom imma xi ħud minnhom daw hemm eh, demokrazija tal-leġer hemm trasparenza kbira ta' transazzjonijiet, hemm eh, delivery kbira m'hemmx għalfejn ikun hemm settlement u hemm anki livell oli ta' ċertezza fuq min huwa is-sit tagħhom. U dana jagħmelhom strumenti potenzjalment interessanti. U kien qabluhom jiena responsabbli tal- servizzi finanzjari ħlasijiet fil-Komissjoni jekk aħna inqabluhom mal l-istrumenti klassiċi ta' ħlasijiet għad hemm xi differenzi li jistgħu anki għajmu xi problemi. Il-ħlasijiet eh, klassiċi huma eh, minnu jisiru minnu fih u kellhom anki regoli ta' protezzjoni illi ma li m'għandniex fil- fil-servizzi finanzjari. Nafu l-industrija edha interessata ħafna, eh, ma anki operaturi ġodda ma banek kbar, id-dedikaw interess kbir, id-dedikaw investimenti biex biex jisiru jafu iktar fuq teknoloġiji u forsi jisiru anki eh, iktar profiċenti. Dan huwa dan huwa sinjali li dan dinja triq potenzjali għal servizzi finanzjari ġodda nafu u koll, bizgur, illi dawn il-moniti virtuali jirrappreżentaw anki eh, sfidi. Waħda mill-ewwel minn dawn l-sfidi hija li ma jagħtux professjoni sħiħa tal-konsumatur u hemm anki xi ftit riskju fl-istabilità tal-pjattaformi, il-volatilità tal-valur, tal-prezz u anki hemm minacċi ċibernetiċi, hacking, telf, u dawn huma kollha riski illi jridu nirsolvu b'xi mod. Fortunatament, nista, sfortunatament nista nitkellem fit-tul fuq dak li ma nafux, aħna ma nafux kif se tevolvi din it-teknoloġija. Parzjalment għaliex ħud mill karatteristiċi għadhom qed jevolvu u kif forsi tafu, dawn it-teknoloġiji u, u trasferimenti e, e, probabli illi mm, dawn l-sfidi se jisparixxu, però jistaw anki għajmu xi problemi ta' governanza fuq kif se tevolvi s-sistema, u jistaw jkun anki xi problemi fuq il-produzzjoni ta' bitcoins u forsi se, se jitwaqfu daw potenzjalment eh, sen il-ħu eh, nilħu livell illi għalija naslu għal 21 miljon ta' bitcoins. Għadda stant bħala regolaturi, aħna għadin nħarsu, nosservaw u nittamaw illi se nkunu attenti ħafna fuq il-riski speċifiċi aħna bħalissa kif qed nitkellmu issa edin nikkonsidraw anki uh, anki wara l attak ta' Parigi ta' novembru ek eh, forsi ridux nirregolaw dawn il-muniti. Diġa anki fil direttiva tal ħasid tal-flus tista jista' jkun daw għedin naraw li huma l-alternativi tagħna fil-kontest tal-follow-up tal-attak ta' terroristi. Niproponi ni għafawnek, nizgur li ikunem okkazjoni toħra fejn nkun nista nerġa nitkellem fuq dawn s-setti. Grazie ħafna. Issa nisimaw mela tisur Sean Ennis illi huwa ekonomista senior fid divizjoni tal-kompetizjoni fl-OECD. Thank you, Chair. Grazie, Sir President. Il-għarnof senar tajja, eżis senjuri. Jina eh, nixbirkom l-attenzjoni rigward il-fat li l-opinjonijiet u suġġetti li se nkun qed nesprimi llum mhux neċessarjament jirriflettu l-pożizzjoni uffiċjali tal-OECD u tal-membri tal-gvernijiet ta' diversi pajjiżi kontra il-muniti nazzjonali, il-muniti virtuali ma jkollhomx l-autorizzazzjoni tal-gvernijiet u lanqas ma jkunu regolati dawn l-attivitajiet, per eżempju ma jkunx hemm jista' ma jkunx jista' jkun hemm il-prevenzjoni li tiġi introdotta munita ġdida. Madana kollu ħafna ser iħossu ma tal-opinjoni illi din il-munita hija eh, taħħażna hija mod kif taħżen valur u l-eżidenza l fat li jeżistu dawn il-muniti miex ħaġa ġdida fil-fatt eh, jekk per ħat iqis il-frequent flyer miles hija xi ħaġa kunċett tal-istess eh, tip. Però differenza bejn it-tnejn huma il-faċilità li bija il-munita virtuali tista' terġa' tinbidel fil-permezz ta' munita legali, anka permezz ta' pjattaformi li permettu li ssir din il-konversjoni. Barra minn hekk jista' jkun hemm ukoll mezzi oħra biex issir din it-tip ta' konversjoni fil-ġejjini, dan wieħed ma jistax ibassru minn issa. Il-munita virtuali hija alternattiva għal flus u għal muniti li joħorġu mill-gvernijiet huma iċken fil-valur totali tagħhom u huma aktar siguri sa ċertu punt. Riżultat anka tal-unanimità li kun hemm fit-transazzjonijiet xi utenti però kienu suġġetti għal attivitajiet mhux legali bħal pereżempju ħassil ta' flus. U riżultat ta' dan uħut mill-gvernijiet bdew jieħdu deċiżjonijiet sabiex iwaqfu l-użu ta' dawn il-muniti virtwali bħala munita per se il-però hemm ukoll rwol ta' benefiċċju li għandhom dawn il-muniti. Per eżempju, minħabba il-fatt illi hemm miżati ta' transazzjonijiet baxxa ħafna u anka minħabba illi eh, jista' jkun hemm eh, delivery istantanea ta' dawn it-tip ta' muniti. Jiġifieri huwa importanti ħafna għal gvernijiet u għal leġislaturi illi permettu illi ikunu nistaw nużaw dawn it-tip ta' uh, eh, muni, din it-tip ta' munita, però xorta waħda m'għandniex nesprimu preferenza għal munita aktar milli għal oħra. Eh, l-idea i ta', ta frodi assoċjati ma' dawn it-tip ta' muniti minħabba il-numru kbir ta' transazzjonijiet li jisaħħu u anka minħabba l-unanimità superfiċjali li apparti mis-sistema, però Fil-verità, il-flus e, huwa mod ħafna ktar unanimu ta' kif tgħaddi e, il-valur. E, barra minn hekk il-fatt illi dinja xi ħaġa pubblika tista' tippermetti li ssir analiżi ta' transazzjoni jekk l sem u l-indirizz tal-utent jiġu jiġu l-utenti u l-uffiċjali jkunu jistgħu jarfu minn huma allura eventwalment tkun tista' tqid tara min għamel it-transazzjonijiet. U għalhekk dan ifisser illi hemm ukoll xi punti negattivi mm, għall-użu tal-flus barra minn hekk. Din eh, kien hemm ukoll tħassib illi jekk il-muniti virtwali jissostitwixxu il-flus il-banek eh, ċentrali ma jkollhomx il-fatt il possibilità li jkunu jistgħu jiżviluppaw politika għal kontroll. fil fat fl-2014 skont studju partikolari il-politika ta' monitoraġ ġiet ehm, meqjusa bħala diffiċli ħafna titfassal eh, jekk eh, ikun hemm l-użu ta' din il-munita virtwali Pero dan xorta mhuwiex riskju ta' kbir. Barra minn hekk il-livell ta' fiduċja pubblika f'dawn it-tip ta' muniti hija limitata u però ovvjament dan jista' jinbidel fil-ġejjieni hekk kif il-muniti jevolvu. Xorta waħda sa ċerta punt eh, li rigwarda ir-regolaturi u hekk jiena mhux qed nissuġġerixxi li dan għandu jkun il-każ, però jista' jkun il-każ jekk Eh, illi nqisu min għandu jkun laħjar regolatorji kif tibda tintuża din il-monita virtuali, jekk il-Banek Ċentrali jew le. Il-Banek Ċentrali għandhom l-interess li jżomm l sejjaħ seniorage, iżda xorta waħda dan huwa punt li jixaqlu aktar attenzjoni. Barra minn hekk, il-punti li għandhom jitqisu fil-ġejjini huma l-mekkaniżmi li jeżistu biex ikun hemm iktar bini ta' fiduċja għal konsumaturi li huma responsabiltajiet ta' daw il-pjattaformi u li huma responsabiltajiet ta' l-utenti ta' daw il-pjattaformi. Kummenti oħrajn nisibuhom fil-kummenti tiegħi bil-miktub. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss ser jirrappreżenta ċ-Ċentru Nazzjonali għal Riċerka Xjentifika tal-Università ta' Pariġi qed nirreferi għas-Sinjura Primavera de Filippi. Tidejk. Grazzi ħafna tal-istudentuni għal dan ismeħ pubbliku jiena nixtieq nibda billi nitkellem dwar l isfidi li jeżistu għal Bitcoin u mbagħad nixtieq ngħaddi billi nindirizza l-implikazzjonijiet ta' teknoloġiji blockchain b'mod iktar ġenerali rigward l-impatt fuq il-kompetizzjoni, l-innovazzjoni, l-ħarsien tal-konsumatur u il-regulatory compliance. Kif tafu, Bitcoin hija sistema ta' ħlas deċentralizzata illi tapplika u taħdem b'mod indipendenti minn kull gvern jew bank ċentrali. Dan ifisser li l-persuni jistgħu jagħmlu skambju tal-valur eh, uh, bażi ta' peer-to-peer. peer to peer il-punti negattivi, mela, il-network ta' Bitcoin ma jinsa mux parti minn lebda ġurisdizzjoni u barra minn hekk minħabba li m'hemmx awtorità regolatorja ċentrali, il-persuni jistgħu joperaw f'dan il-network eh, b'mod pseudonimu mingħajr ma jkollhom għalfejn jizvelaw l-identità tagħhom dan jista' ikun opportunità ikbar għal attivitajiet kriminali bħal viżjoni ta' taxxa u l-ħasil tal-flus, però mill-banda l-oħra Bitcoin jista' jintuża biex ikun hemm skambju ta' u trasferiment ta' fondi minn frontiera l-oħra mingħajr mm, spejjeż addizzjonali u anka jkun hemm iktar effiċenti fis-swieq ta' remittance. Iżda l-innovazzjoni ta' Bitcoin mhijiex il-munita per se, iżda it-teknoloġija li tinsab fil-sissisin tagħha fil-fadinja l-blockchain technology li hija għandek ledger pubbliku li huwa ċentralizzat u jippermetti l persuni jagħmlu transazzjonijiet bejnietom mingħajr il-bżonni li jkun hemm awtorità ta' fiduċja jew inkella clearinghouse ċentralizzata. Jiena naħseb li huwa estremament importanti il qabel ma jkun hemm regolamentar ta' dan it-tip ta' teknoloġija nifmu kol diversi opportunitajiet illi tipprovdi din it-tip ta' teknoloġija. Fil-fatt, mill-perspettiva regolatorja, jekk dawn il-muniti eh, virtuali prezentaw serje ta' sfidi pal per eżempju tassazzjoni, ħassil ta' flus, ħassin ta' konsumatur, ecc. U importanti li nifmu illi dan mhux ser ixekkel milli ikunem innovazzjoni, ħolqien inta xogħol, kompetizzjoni u anke benefiċċja l-konsumatur. Il-blockchain, l-ewwel qabel kollox din hija innovazzjoni tal-kontijiet kbira ħafna li tista' twassal għal aktar effiċenza u trasparenza f'diversi applikazzjoni finanzjarji. L-idea illi naqsu l-ispejjeż marbuta mal-konformità regolatorja bħal pereżempju Eh, minħabba ċerta features bħal per eżempju il-multi signatures u mekanizmi tekniċi oħra pal per eżempju il-proof of solvency jistaw jintużaw sabiex iżidu trasparenza u l-kontabilta. F'dan il-sens jekk iridu dawn it-teknoloġiji blockchain jistaw jitqisu bħala tip ta' teknoloġija regolatorja. Waħda mill-benefiċċji prinċipali ta' blockchain sabiex tirregola hija illi issolvi l-problema ta' min ser eh, jikontrolla l-kontrollur stess li hija problema għall istituzzjonijiet fiduċjari, probabbilment smajtu illi waqt il- um, il-laqa uh, ta' Davos, uh, il-World Forum ta' Davos, forsi smajtu fuq il-rapport dwar il-blockchain technology li ġi publikat reċentament mill-gvern tar Renju Unit. L-idea i illi il-mira tal-mod kif wieħed jirregola tibqa l-istess, iżda il-mekkanizmi biex niksbu dawn il-miri regolatorji jinbidlu u fil-fatt dawn jistgħu jinkisbu b'mod illi huwa inqas għali ekonomikament, illi huwa aktar maġġel u li huwa aħjar billi appuntu nistriħu fuq din it-teknoloġija blockchain. Però hemm il-problema ukoll li tista' taraha minn qatt ieħor. Pereżempju l-fatt illi jista' jkun hemm il-problema tal-attivitajiet illegali. Ħafna minnkom ukoll forsi smajtu fuq il-problema jew il-każ ta' Silk Road fejn kien hemm suq online illi intuża Bitcoin biex ikun hemm il-bejħ ta' ċerta drogi illegali. Però l-sfida hija illi jridu niksbu irridu nifmu illi l-innovazzjoni blockchain għanda dimensjoni orizzontali. Hija innovazzjoni importanti li ser tafetwa ħafna setturi tas soċjetà u irridu nifmu kol illi jeżistu ċerta opportunitajiet u sfidi li iġib maħħa din it-teknoloġija. Jiena nixtieq nalaq banaloġija. Nistgħu naqblu uh, il-blockchain ma, ma platypus jekk iridu illi saċerta punt din it-teknoloġija ħadd ma jifhimha iżda xorta waħda tista' titqis bħala sigurtà, komodità, munita. Xorta waħda l-ebda minn dawn il-karatteristiċi ma jistaw jagħtu taqsira tajba għall iskop ġenerali ta' blockchain. U jiena nemmen li dan huwa kunċett prinċipali li għanna nifmu biex pek noħorġu b'qafas regolatorju li għamel sens għal din it-tip ta' teknoloġija binar ma noqodu um, ehm, niġu affettwati mill hype li teżisti madwar Bitcoin u um, muniti oħra kriptografiċi. Grazzi ħafna lil-kellima tagħna u niskuża ruħi li kont tard, issa naddu għal rappresentant tal-atturi tas-suq relevanti, naddu fil-fatt għal kellim um, Jeremy Miller li ħajtkellem għal ħames minuti. Grazzi ħafna, Sur President, jena ser nitkellem fuq dawn il-muniti virtuali fis-sens liktar strett. Jena ħeddimt diversi kumpaniji fintech fil-fat l 2011 jina kont naħdem um, f'kumpanija li tiżviluppa izviluppa din it-teknoloġija finanzjarja u anka kont naħdem u kol għal Goldman Sachs. Jiġifieri jina rajt il-problema jew din it-teknoloġija minn żewġ aspetti minn dak ta' teknoloġija u minn dak finanzjarju. Fl-aħħar sitt xhur aħna tkellimna ma' ħafna investituri prinċipali fl-ekosistema Fil-fatt jiena tkellimt ukoll ma' kumpaniji illi jirrappreżentaw 600 miljun dollaru minn dan il-biljun dollaru. Barra minn hekk aħna pubblikajna wkoll rapport fl-2015 Blockchain and Bitcoin: A Survey of Global Leaders. L-interazzjoni inizjali ta' Bitcoin bdiet propja meta ċinem kien hemm ċerta kumpani li ppruvaw joħor jibdew jew jiftħu kontijiet bankarji fil-bankijiet kummerċjali. Però kien hemm rifjus Eh, ġew rifjutati minħabba illi ma kinux jilqaw ir-rekwiżiti KYC u AML. Riżultat ta' dan kienem illi provajna eh, naraw kif nistaw eh, inqisu ċerta prodotti ta' software li hija tant importanti. Para minn hekk nixtieq ninżid ngħid illi jekk wieħed iqis il-problema tal ta, ta, tal-Silk Road li konet nitkellmu fuq aktar kmini, fil-fatt eh, kien hemm problemi minħabba ser eh, jew li pruvaw jisirqu dawn il-moniti Bitcoin. Barra minn hekk irridu nippruvaw noħolqu aċċess għal konsumaturi għal net fuq il-network Bitcoin. Iktar reċentament rajna l-iżvilupp ta' prodotti finanzjarji bazati fuq Bitcoin, Bitcoin illi huma aktar attivitajiet regolamentati, per eżempju l-Egerex. Jiġifieri huma qed jaħdmu ma' regolaturi tal-Istati Uniti biex jiżguraw illi ikun hemm l-iskambji possibilità, cioè regolamentazzjoni fuq din il-possibilità ta' skambju. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi m'hemmx bżonn ta' regolamentazzjoni għal munita Bitcoin huma servizzi finanzjarju prodotti offruti minn dawn il-kumpaniji li huma tipikament koperti minn regolamenti illi diġa' minn regolamentazzjoni li diġa' teżisti. Bħala network globali Bitcoin kiku jibbenefika minn armonizzazzjoni tal-politika Ewropea li iżid il-network u jkabbar il-network li jilħaq Bitcoin. B'mod ġenerali, ir-regolaturi qed jipruvaw jaġlu. Però ħafna intqal fuq il-problema tal-nuqqas tal-Bitcoin u eh, il-nuqqas appuntu ta' Bitcoin f'din l-ekosistema. Kien hemm ukoll problemi tekniċi u anka problema fil-block size. Iżda li ma ġiex rapportat huwa l-mod kif din l-ekosistema u iġbet għaliex fil-fatt finqas minn 49 sija kien hemm ftehim bejn il-proċessuri ta' transazzjonijiet ta' Bitcoin u waħda minn dawn id-deċiżjoni kienet illi um, l-iktar um, kumpaniji importanti fl-ekosistema li qed jaħdmu ma' grupp prinċipali ta' persuni qed jiżvilupp ta' żviluppaturi u Bitcoin miex eh, kumpanija ta' hackers, le hija kumpanija ta' grupp ta' kumpaniji li qed jonfqu eluf u miljuni ta' dollari biex ikunu jistaw joperaw. Il-konverġenza ta' dawn il-partijiet interessati toħloq pjattaforma naturali għal governanza tal-ekosistema Bitcoin. U importanti u koll illi ninvolvu li ċina u fil-fat dan rajnieħ għalix il-Bitcoin privat taħdem b'mod kollaborattiv. Jirfiri sistit klim s sistema Bitcoin hija autogovernativa u regolamentazzjoni li teżisti tapplika għas servizzi offruti. Ir-regolaturi mm, huma um, meqjusa bħala regolaturi li ħajjejnu u riżultat ta' dan hija li kien hemm serje ta' prodotti finanzjarji importanti li ġew żviluppati. Thank you very much. Now, Dr. Tyre. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma l-Dr. Um, Tyre Sabri li għal kap esekuttiv tal-Assoċjazzjoni għal Flus Elettroniċi. Signori, l-organizzazzjoni tana tipprovdi mezzi taħlas fl-Unjoni Ewropea din ġiet Um, mwaqfa propju ftit wara eh, li ħarġet id-direttiva fil-2001 fil-2002 x'nixtieq ngħid illum. Propju jiena nixtieq nitkellem dwar xemm bżonn biex mezzi ġodda taħlas ikunu ta' suċċess. U dan nixtieq ngħidu b'mod realistiku mill-att tal-prodott u kemmi, u kemmi innovativa teknoloġija, jekk xaħat jixtieq jikseb iktar innovazzjoni u iktar eh, efficienza, minn B'dawn iż-żewġ ġotot u fil-fatt kellna l-esperjenza tal-disajnijiet fejn kien hemm inqas ta' serje ta' prodotti illi kienu ġew iddisinjati sabiex jissostitwixxu l-munita. Fil-Ġermanja kien hemm il-Geld Kate, fil-Renju Unit kien hemm il-Matex, etc. Dawn kollha kienu prodotti li kienu ftit li xejn ta' suċċess. Iktar tard però l-internet kiber u ħolo opportunità li ma kienx hemm qabel. F'daqqa waħda kien hemm il-bżonn ta' mezz ta' ħlas illi ma kienx għadu qed jiġi sodisfatt u dan ħolo il-possibilità illi jkun hemm diversi fornituri ta' ta' mod ta' modi differenti kif inħallsu. Barra minn hekk żviluppajna wkoll ħsib ġdid illi mill-lat ta' prodotti ta' servizzi finanzjarji konna qed infallu. Jiġifieri il-mezzi eh, il-ġodda ta' ħlas iridu jkunu regolati bħala prodott għal konsumatur eh, mill-lat tal-beħ bl-mnut. Palma namlu propju fi supermarkets, per eżempju. Għaliex dan huwa importanti? Huwa importanti għaliex dan wassalna għall-att ta' regolamentazzjoni hemm żewġ aspetti. L-ewwel il-reati finanzjarji u s-servizzi finanzjari mill-banda l-oħra. Mela, rigward ir-reati finanzjarji, l-industrija in ġenerali qablet illi huwa importanti li jkun hemm regolamentazzjoni, ġifieri jekk ma jkunx hemm regolamentazzjoni, ma kunux nistgħu inwaqfu il- Eh, persuni kriminali illi jamlu dawn il-reati. U għalhekk huwa importanti li kunem kontrolli, il-prodotti per se eh, minnaj dawn tip ta' kontrolli ma, ma jistawx jaħdmu. Per eżempju, hemm li gold, il-gold money, fil-bidu tal-millenju, illi kienu għal-bidu jidru attrenti ħafna jistan ġew eliminati kompletament. U batem ħaġa wkoll jidher li Pokinex illi hija relativament ġrida, iżda il-punt kollu wara dawn il-mezzi kollha taħlas hija illi imu mm, importanti illi kunu regolamentati. U dan wassalni għal sanjal ħaġa għal um, regolamentazzjoni dwar is-servizzi finanzjarji. U fil-fatt naħseb il-kolka mintom smajtu fuq M-Pesa illi hija mezz ta' kif tħallas um, permezz tal-mobile. E, kienet utli, però u, u ta' suċċess, però kienet diffiċli li titkompla din it-tip ta' teknoloġija, propju minħabba ma kienx hemm biżejt regolamentazzjoni u għalhekk empessa kienet qed tagħmel ħafna qlieħ però ma kienx irregolamentata u għalhekk ma kienx daqshekk ta' suċċess. ta' ma jfissirx illi ir-regolamentazzjoni mandi xwol importanti bizzet, pero illi il-regolamentazzjoni trid tkun sensitiva għall-evoluzzjoni tal-modell ta' negozju li kun qed jiġi żviluppat. Meta nitkellmu fuq il-suq, dan is-suq irid jagħmel sens għal kulħadd għall-utenti u anka għal fornituri tal-ħlas. Għalhekk biex nikkonkludi jekk tippermettuli ir-regolamentazzjoni proporzjonata hija mixtieqa ħafna u l-industrija in ġenerali tappoġġa illi kunem regolamentazzjoni kontra reati finanzjarji, partikolarment fil-kuntest tal-tentati ta', pari ta Pariġi li rajna ftit ta' zminilu. U importanti però li kunem proporzjonalità fil regolamentazzjoni rridu nindirizzaw il-problemi illi jinħolqu, però importanti illi kollox ikun fil-proporzjoni tajjeb u e, jkun importanti wkoll li dan isir waqt li l-industrija tkun qed timmatura. Maċ, naw. Grazzi ħafna, u issa il-kelliem sur e, Sean Jones, e, illi huwa il-kap ta' Letcap European Digital Currency Onorevoli membri tal-Parlament, senjuri, grazzi tal-li sentun l-lum l-ewel cryptocurrency Bitcoin bdiet para trasformazzjoni profonda permess tal-internet, kienet munita u mod taħlas, kienet prezentazzjoni digitali, ta' valur, forma digitali, ta' flus digitali, il bħala commodity. Il-Orta Ewropea ta' Ġustizzja tikkonsidra bħala simili għal flus ehm, u li għalija tista jtikseb eh, prodotti, servizzi u affarijiet uħra minna irrizzon ta' intermedjari. Eh, Għanda l kapacita li t-provdi eh, sors l ehm, roġbet li ma jistax ikun alterat jew nkellem korrot t-provdi mekanizmu li bieħ jista tista' nkiseb biex eh, il-fiduċa fil-istituzzjonijiet pubbliċi u privati eh, kif ukoll fis-soċjetà ċivili eh, il-potenzjal ta' dan il mekkanizmu ta' fiduċa ehm, ma qabis l-settur pubbliku u l-privat idħul tal-ledgers ehm, Is-ħul tal-leġers ukoll eh, ġi eh, ġi konsidrat ehm, il-perċezzjoni ta' cryptocurrencies eh, ħafna drabi ehm, ehm, li huma ħafna drabi anonimi hija hija gidba kbira. U x' x-konsekwenzi ġib dan li l-cryptocurrencies ħafna drabi jintużaw fil-ħasil ta' flus u dan ħafna drabi huwa sottovalutat il-kapacità, il-kapacità biex ehm, jiġu traċċati tranzazzjonijiet ehm, tagħmel eh, fil-fatt eh, il-ħasil ta' flus eh, verament mxaħġa ehm, dijali l-aħjar stimi tal-ħasil ta' flus madwar id-dinja ta' UNODC minnħata t-taskors taħħom ta' mont għal 1.7 triljun dollaru ġifiri 2.7% tal-GDP dinji fl-2009 dan eh, huwa konsistenti ma' 2 sa 5% diġa stabilit mill-IMF u li jisma l-iskala tal-ħasil ta' flus komparaw dan mal-valur ta' dollari tal-cryptocurrency so madwar 7 miljun dollaru. L-ikbar eh, cryptocurrency Bitcoin tammonta għal 90% tal-cryptocurrencies skont eh, rapport reċenti ta' Europol 500 Eh, in eh, karti tal-500 euro jammontaw 30% tal-triljun ta' karti ta' flus li jem jiċirkolaw eh, minkejja li dar mhux l-iktar mod komuni ta' ħlas. Fir-Renju Unit għajem l-ikbar xogħol forsi fiħdan l-Unjoni biex tinġabbar evidenza l-użu ta' muniti virtuali fis settur ta' ħasil ta' flus. Fil-fatt skont studju National Risk Assessment of Money Laundering Interest Financing li ġi publikat f'Ottubru tal-2015, il-banek ħarġu eh, minn ta' qoddim fil-lista briskju li ju 14 darba għar minn tal- eh, tal-muniti virtuali u il-rapport konkluda illi ehm, fil-fat eh, il-kussjonijiet ta' ħasil ta' flus eh, li involvu eh, l-moniti digitali u ma' daqs dawk bħal daqs dawk prezenti f-strumenti finanzjari bħal cash win Il-numru mm, ta' ta' ta' kazijiet ta' distributed ledger technology jikbru kull ġurnata għandek eh, damma sħiħa ta' servizzi finanzjari, għal management ta' collaterals, reference data, micropayments, u nistaw eh, sejrin. Eh, f'dokument ta' madwar 40 paġna, discussion note ġifiri ta' l-IMF eh, fuq eh, il-muniti virtuali li ġi publikat il-ġimgħa li għaddiet eh, kien hemm konklużi li dawn it-teknoloġi ġadda huma mm, il-bidla kbira fil-ekonomija globali u fuq kif qed jiġu skambjati il-beni u s-servizzi u l-assi. Żvilupp importanti f'dan il-proċess li kien propju l-emerġenza ta' dawn il-muniti virtuali. Għabbażi da dan kollu jena għandi dawn il-sugġerimenti eh, nishti ehm, illi għawnek fiħdan il-komitat ta'kom eh, tifmu, tifmu illi dawn eh, il-muniti virtuali għadhom fl-istadju esperimentali u li diffiċi biex wieħed ehm, u biex tirrekonoxxu illi l-valur ta' dawn il-muniti għaddu zaħir u meta qabel mal-fornitura ta' flus. Nixtieq nissuġġerixxi wkoll li segwu rakkomandazzjonijiet ta' l-ICB jekk eh, ħad proponu eh, azzjoni eh, jekk jista' jkun limitawa għal ehm, azzjoni kontra ħasil ta' flus jew kellha fil-ġlieda kontra l finanzjar ta' terrorizmu imma tirregolaw regolaw xutenti illi jiksbu il-muniti virtuali biex jieħdu eh, lura prodotti u servizzi. U fl-axħar biex tinkoraġixxu tappoġġjaw l-iżvilupp ta' teknoloġija trasformazzjonali innovattiva fiħdan l-Aġenda Digitali Ewropea permetti eh, l-Internet of Trust u biex eh, tassew tkun teknoloġija pozittiva għat titjib tal-ekonomija u tal-ħajta ċittadini fl-Ewropa. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tijak mela issa nistaw naddu għad diskussjoni eh, mal-membri tagħna, nista' nibda minn naħda surħejs eh, tliet minuti. Grazzi ħafna tassew, eh, Sur President, l-ewenet nishtiq nil għadin il-diskussjoni li għanna l-lum, nishtiq nir l-rapporter tal-li organizza din il-diskussjoni ma l-esperti l-għadna kif smajna ċertament hemm ħafna mħafna xnafu, mħafna li ma nafux eh, u koll nasib li l-ħagġa drammatika li ħafna iktar affarijiet li ma nafux. Pero nafu l-koll li hemm potenzjal f'dan is-settur minħabba l-iżviluppi straordinarji li ġraw mill-2009 law meta rajna l-ewwel biex ngħidlek eh, l-ħruġ tal-munita virtwali fis-suq l-ewwel eh, kelliem għalinna eh, illi eh, kien hemm ħafna dubi, ħafna beżat imma rridu nittrattaw din ir-realtà iżda rridu narfu wkoll li dak iż-żmien law kien hemm mijiet illi ħarġu mijiet ta' moniti għal ta' sistemi simili nishtiq nħu spunt mill-axar suġġerimenti, ġviri illi memx bżon li nespandu l-leġizlazzjoni Ewropea f'dan is-settur. Ma nafx jekk din hija jiex fema mifruxa. Interessanti li nkun nafna naqra anke jiex jaħsbu eh, il-panel ta' esperti. Għonek qed nitkellmu dwar settur sperimentali li huwa jista' jxekkel fil-fatt eh, is-suq kif inhu minħabba l-opportunitajiet u l-elementi ġodda li joffri, nixtieq insaqsi hemm unanimità fuq il-kwestjoni fuq eh, kemm jekk xtitu ħafna regolazzjoni tista' tiġi applikata fis-settur. Meta jiena saqsejt il-mistoqsija li l-Kummissjoni t-tweġiba kienet Nar 28 ta' novembru 2012 ħan ikwota unek. Certain discussions to include. F'din, f'dan il kuntest konsidrajna approċ skont il-rapport tal-IBA u direttiva l-IBA t-referi għal regolamenti u direttiva li għandhom l-intenzjoni partikolari għal transazzjoni taħjar u biex kunem iktar inklużjoni finanzjarja u biex ikun hemm iktar regolamentazzjoni tal-moniti virtuali. Diskussjoni għal għaddejja. Allora il-mistoqsija tiegħi ija, din hija mistoqsija malu, jew kalla mistoqsija miftuħa għal regolazzjoni u kemm jam mifruxa il-fema tal-aħħar kelliem li eh, m'hemmx eh, daqshekk bżonn ta' regolamentazzjoni minkejja il-problemi li għadhom qed jħorġu apparti apparti eh, il- l-attività kriminali marbuta ma' dan il-fenomenu. Grazzi ħafna, Sir Hayes, l sijar. minn qed nara l-ebda kellim, allura Sir Peter Jezek, jekk Grazzi, Sir President. Numru ta' mistoqsijiet li xtaqten qajjem. għadbaqa punt ehm, interessanti kif nikkonsidraw il-konfiski ta' moniti virtuali f'kas ta' ħasil ta' flus eh, ċertu kumpaniji privati l-indikaw li hum għandhom eh, il-mezzi għad dispozzjoni tagħhom eh, biex jindirizzaw farit pal dan imma jiena nixtieq insaqsi. Huwa prattiku jista' dan ikun il-każ u min ħajkun responsabli fl-axħar mill-axħar eh, biex jammin biex jimmanġġja dawn eh, il- eh, dan ir-rekavat mill-konfiskat ta' muniti virtuali issa sur Miguel Diegas. Estou, enfim, dubru sarm fil pela primeira vez sobre esta matéria, que é Grazie, Daniel. għal darba illi qed inħarsejn da suġġett illi huwa wieħed tassew kompless bażi ta' informazzjoni li jiena xtajt eh, niġbor jidher li hemm ħafna volatilità f'dawn il-muniti virtuali 52 eh, rajna li eh, il-konvertibilità tal-Bitcoin meta mqabla mad-dollaru kienet tassew volatili Dina miex ħaġa li wieħed jixtieq eh, meta niswoldu dejjem eh, nappellaw li jkun hemm stabilità biex ikun hemm il-fiduċja ta' min juża dawn is-servizzi eh, dik l-ewwel ħaġa l-volatilità mbagħad hemm ukoll regolamentazzjoni xi kultant smajna li dan mhuwiex kompatibbli ma' fenomenu ma' dan il-fenomenu li dejjem jikber. Ma' fl-istess ħin eh, regolamentazzjoni eh, kemm hija meħtieġa mm, tista' tkun kontraproduttiva l għaliex ma nixtiqux eh, illi hija fil-fatt nawar l-elementi bażiċi tal-idea tal-muniti virtuali. Nafu li sissa xi xiftit supervizjoni ta' sistema bankarja tradizjonali. Ġviri għalfejn għanna n-applikaw din ehm, l-istess ehm, idea għal kastal moneta virtuali. Grazzi, issa sur nida Grazzi ħafna għal eh, moniti oħra bħal l-euro u d-dollaru. rajna sviluppi sa minn meta neħħejna dak li kien meqjus eh, il-gold standard, ġifiri ma nafx jena u titkellmu dwar ħajb eh, dwar teddida li ħajkun diffiċli biex eh, il-Banek Ċentrali jakkontrollaw. Il-kwestjoni hija intom pessimisti taħsbu li huwa sempliċement xi ħaġa li qed toħloq ah, fl-Istati Uniti eh, n-nies jitkellmu ħafna dwar eh, il-commodities. U ħafna jaħsbu li eh, dawn għadhom ikunu ntaxxati, x'taħsbu dwar dan? L-aħħar mistoqsija fuq transazzjonijiet illegali u riski Dan eh, jista' jirrisolvut b'kodiċi speċjali għal kull utent u tasbu li dan jista' joffri biżejjed ħarsien. Grazzi. Mela, qabel ma ngħaddu għal kex dijaj forsi eh, ma nafx eh, jekk Jakob il-rapporter jishtiq xiemmel il-kommenti tiegħu. Grazzi ħafna, mistoqsijiet ta' sew tajbin, l-għanet eh, nixtieq nifoka għal dwar mistoqsijiet iktar fundamentali, naħseb fl-aħħar mill-aħħar dak li tinħabtu wiċċna miegħu eh, huma teknoloġiji esponenzjali eh, potenzjalment ħanejdu hekk ġifieri jistgħu jilħu proporzjonijiet kbar u minn punt di vista filosofika irridu nitaqsur wieħna kif nistgħu nirregolaw dawn l-istrumenti jew kella kif nistgħu nimmonitorawhom qabel ma jsiru kbar wis eh, mingħajr mingħajr ma nxeklu l-iżvilupp ħantikom eżempju. Mhux ftit żmien ilu kien hemm eh, iżvilupp eh, fil-mod kif wieħed jibgħat il-messaġġi ġifier fil-bidu l-SMS jinħadmu bil-mod, mbagħad rivoluzjonajna s-sistema. Nafu, nafu illi eh, il-WhatsApp ehm, kien deġa sar ta' sew in voga qabel ma ġi konsidrat eh, il-difett ta' sigurtà li kellu. Eh. ejja ngħidu li kellna problema simili fil-każ ta' moneta virtuali deċentralizzata virtuali li għan li tinkludi ħafna tranzazzjonijiet illeċiti u bat wara ħafna żmien nirrealizzaw illi m'hemm struttura ta' governanza. Mbagħad ikollok eh, bżonn ħafna ħin biex tipprova solvi l-problema. Eh, Illa li jiex tbiddel il-teknoloġija, trid tbiddel il-protokolls, biex per eżempju biddel l-ammont ta' transazzjonijiet eh, kull sekonda ġifiri dak il qed niprofa ngħid. Hawnhekk ah, ovvjament qed nitkellmu fuq ħafna affarijiet ferm iktar importanti minn WhatsApp jew sempliċement li wieħed jibgħat messaġġi. Il-mistoqsija hija kif nistgħu nimmonitoraw dawn it-teknoloġiji biex naraw x'inhu ġej għalina u naraw naqraw kol kif sistemi deċentralizzati jista' jkollna eh, għalihom tip ta' backstop governance biex eh, naraw xista isir fl-aħħar mill-aħħar u meta nitkellmu dwar teknoloġija globali, allura forsi waqt ma jridx eh, jaġixxi għar su u rridu naġixxu b'mod internazzjonali hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar regolazzjoni fis-sens tradizzjonali tal-kelma, rridu ikona viżjoni usa. Grazzi fil-qasir. Grazzi ħafna. Njura kajla, naħseb li din it-teknoloġija eh, li tista' xekel ma twassalx biex ehm, ikun hemm il-potenzjal tal-blockchain technology, imma naħseb li fl-aħħar mill-aħħar tista' twassal għal sforzi għal regolazzjoni aħjar xarajn ilu rċevejt weġiba missur Mario Draghi għal-mistoqsija tiegħi fuq bitcoins u fuq eh, kif din kienet taffetwa l-Greċja u weġibni li eh, il monita virtuali mhuwiex verament eh, monita imma li li sibi qed isegwija u qed jistenna u jara ħajġri il-Financial Times publikat artiklu kol dakinhar li eh, l-Unità Ewropea ta' Ġustizzja publikat id-deċiżjoni tagħha fuq eh, ruling għall-detenzjoni tal-VAT għal muniti virtuali, ġifiri trattata trattata bħala munita mm, biex ngħidlek. Allura hemm din eh, hemm distak bejn din id-deċiżjoni u dak li jena ċevejt bħala tweġiba messur eh, Mario Draghi, forsi jahjar li ninkludu mal-valuta legali allura fir regolamentazzjoni il-muniti virtuali. Dak li huwa interessanti huwa il vera mhuwiex fenomenu marbut mal-muniti imma kif nistgħu nimmonimizzaw il-perikli għaswi eh, eh, naraw li nkunu nistgħu nistipulaw il-valuri kif nistgħu neregolaw dan kollu minajr ma niblokkaw dan kollu minajr ma naqsum il-potenzjali f'dan il-fenomenu il ġdid. Grazzi u naħseb issa nistaw naddu għal-kellima tagħna biex iwieġbu l-mistoqsijiet. Jekk iġobkom eh, żommu ma' żewġ minuti kull wieħed nistgħu nsegwu l-istess ordni. Nibdew bis-Sur Sales. Grazzi. Kien hemm ħafna insights, ħafna mistaqsijiet interessanti. Kont ikun interessanti, kien ikun interessanti li eh, nisimgħu eh, rappreżentant tal-assoċjazzjoni u negozji eh, forsi qabel ma intervenejt, imma insomma. L-ordni kienet fidejkom mistoqsija interessanti kienet ta' rapporter kustjoni hija mhux kemm ħan regolaw eh, malajr jew fejn ma kif ħan nżommu l-pass mal mal-iżvilupp maġġel ta' dan eh, il-mostru ġdid biex ngħidlek. Eh. Nafu li teknoloġija li qed inħabtu wiċċna magħha huwa faċli biex aħna nitilfu il-mira jew kella li teknoloġija tirbħinna allura aħna iktar qed nifokaw fuq il-monitoraġġ, fuq li nifhmu aħjar, x'inhu għaddej. Aħna ngħidu bħala regolaturi li aħna anjostiċi ġifieri eh, kif qal il-kollega sabri fejn irridu kunu iktar attenti u fejn qed nitkellmu dwar ir-reati finanzjarji u nkellem kustjonijiet bħal evażjoni fiskali u nkella ħasil ta' flus. Immek qed nirriflettu iktar fejn nistgħu nerġixxu iktar malajr, kemm mela li hekk diġà diskutejna dan tliet snin ilu fil-kuntest ta' l-LLD u l-PSD 2 imma ma ma nexxinniex ndaħlu l-muniti virtwali fid-diskussjoni u kien hemm ukoll diskussjoni eh, dwar dan wara l-attentati eh, ta' Pariġi eh, hemm il eh, kwissjoni ta' l prodotti eh, finanzjari eh, li biex ngħidu hekk hija sekundarja. Id-diskussjoni li għandha interessanti għalhekk illa li jiexet tipprovdi spunti ġodda u tallimt ħafna jiena mill-kellima l-oħra. Grazzi, Is-sur Sean Ennis, jekk jogħġbu. Grazzi, eh, Sir President. Naħseb ħana għamel xi kummenti modesti l li xuwa tassew diffiċli li wieħed eh, ibassar eh, kif ħajimxu l-affarijiet nafu li bħalissa ma regolazzjoni, ma nafu li fi snin is-suq jista' jiżviluppa f'xi ħaġa kompletament mhux imbasra, U jekk indaħlu eh, regolamenti disenjati masuba speċifikament tal kif huma l-affarijiet, eh, bħalissa nistgħu eh, inwarbu minn u dimajnina tendenzi ġejjena u nistaw anki nwaqfuhom ukoll mill-potenzjal u mill-iżvilupp li jistgħu jiksbu allura hija modest fuq il-possibilità ta' regolamenti ġodda. Reċentament kien xaħġa fuq teknoloġiji ehm, illi xeklu eh, fotobra ta' 2015 fl-OECD kena diskussjoniet interessanti fuq dawn id-disruptive technologies, eh, ħarisna lejn setturi ieħor eh, per esempio il-peer-to-peer lending itself bejn, bejn il-peers. Renjunit, sviluppa trattament eh, regolatorju speċjali ta' dan it-tip ta' self eh, illi huwa illi appoġġa ta' sew l-industri l-ġodda u biex ngħidlek eh, illi għandu iktar regolamentazzjoni minn entitajiet stabiliti u jieħu konsiderazzjoni wkoll il-tip ta' flussi ta' flus li qed isir permezz ta' dan ehm, s-self. Meta wieħed jara dan il-fenomenu kemm kiber, nista' ngħidilkom il-Renju Unit tassew qegħdin il-qudiem meta mqabbel mal-pija ta' l-Ewropa. dak li jagħmlu huma illi regolaw b'tali mod illi eh, it-teknoloġija ġdida jħalluha tiffjorixxi eh, u biex is-self bejn il-peers eh, tikkomplementa mod oħra ta' self, per eżempju, għal tech saving sew kella għal għanijiet oħra. Grazzi, Sinjora Filippi. Grazzi għandi tlet punti l-ewwel net. Importanti nirregolaw din it-teknoloġija, però rridu nagħmluha kif imiss. Xtaqt nisħaq illi rridu noqogħdu attenti illi meta nirregolamentaw Eh, applikazzjoni partikolari tal-kas tal-monita virtuali, din l-applikazzjoni sta jkollha batanka anke fuq il pija tal-blockchain technology Sudan irridu żammuh f'moħħna. Per eżempju, fil-każ ta' blockchain application li tibbażaruha fuq tokenization li għandha x'taqsam eh, m'għandix taqsam ma' sigurtà għamma hija biss token li għatik għadċess. Iġifiri li nirregolaw il-moniti virtuali u għameħtieċ ma rridu niprofaw naraw x'impatt ser ikollu fuq l-ekosistema tal-blockchain. It-tieni punt. Huwa perikolus ukoll illi regolamenti eżistenti wessawum mingħajr ma il regolamenti nadattawum għal teknoloġiji ġodda. U minn mela hawnhekk noħroġ żewġ punti. L-ewwel qed il-punt tal-privatezza. Jiġifieri napplikaw regolamenti kontra l-ħasir tal-flus, il-ħarsin tal-konsumatur, għal teknoloġiji li huma trasparenti u li tista' tintirintraġġhom, bħal pereżempju l-blockchain. U dan jista' jkun illi iġib miegħu ħafna problemi dwar il-privatezza li ma jeżistux f'sistema sistema ċentralizzata. Imbagħad dwar il-punt tal-fungibility. Għal darboħra minħabba li din it-teknoloġija tista' tirrintraċċa irridu nirregolamentaw b'tali mod illi kwalunkwe monita li tista' tintuża ħasil tal-flus jew għal attività eh, kriminali tista' tnaqqas mill-fungibility ekonomika ta' dik il-monita virtuali. It-tielet punt. Naħseb mhux biss importanti nirregolamentaw din it-teknoloġija ma anke li pruvaw nifmu kif tista' tintuża bħala għodda regolamentarja sabiex nilħu l-istess għanijiet eh, regolamentari skont kif maħsuba l liġi Ħana dikom xie eżempji dwar il-mandati politiki, għanna il-kwistjoni ta' sigurtà, il-ħajsin tal-konsumaturi, il-trasparenza finanzjarja u l-kontabilta. Dawn jistaw jistaħu bl-użu ta' teknoloġiji blockchain Iġifiri f'dan każ it-teknoloġija ninfisha tista' tintuża bħala għodda biex nelħu dawk l-anijiet regolamentari. Xi eżempji? Il-Estro, illi iżid ċertu elementi ta' sigurtà lil transazzjonijiet tal mod illi operatur ikun jista' jgħid x'inhuma r-responsabbiltajiet l-assi tiegħu mingħajr ma jiżvela x'inhuma eh, x'inhu l-bilanċ tal-kont tiegħu. Hemm tip ta' odda oħra li nistgħu nużaw biex nisseparaw is-servizz bejn l-operatur finanzjarju u partijiet oħra. U hemm xi tip ta' analytics oħra li jistgħu jgħinuna nassiguraw livell eh, regolamentari ta' għal-kontra l-ħassil tal-flus. U f'dawn il-każi kollha li semmejt, teknoloġija ssir orda ma ssirx għadu, allora naħseb li kwalunkwe tip ta' regolament irid jikkonsidra kif it-teknoloġija nistgħu nużawha biex nilħu l-għanijiet regolamentarji tagħna mbagħad wara nifmu fejn it-teknoloġija ma taqdinix u l hemmhekk imbagħad nużaw il-regoli li hemm Allura għall-approċ regolamentarju jiena naħseb illi tajjeb li konna approċ, approċċi differenti u li natu żmien li suq u li l-operaturi li jesperimentaw din it-teknoloġija raw kif jistgħu jizawa biex eh, jissadisfaw il-rekwiżiti regolamentarji u mbagħad jekk ma jnexxilhomx naddu fuq livelli ieħor fejn għandna mekkaniżmu tradizzjonali tal-industrija bankarja Umbat ikun wara hemmhekk li ngħaddu għal tekniki eh, regolamentari. Grazzi. Miller. Okay. Mr. Miller. Mela l-ewwel net naħseb importanti li nifhmu illi illum il-Bitcoin mi mhuwiex network mifrux madwar id-dinja. Il-network tal-Bitcoin jintuża minn madwar 20 kumpanija kbar. Fostom l-exchanges, u kumpaniji oħra. U il-maġġoranza kbira ta' tranzazzjonijiet jamlu għom dawn l-entitajiet mux minn eh, individwi illi għamlu tranzazzjonijiet ta' bejn il-pari. Il-Bitcoin issa ħadet livell istituzzjonali u l-istituzzjonijiet li jużaw dawn il-networks tal-Bitcoin u ma l-atturi prinċipali. ħafna mill-prodotti illi jitwaslu b'dawn il-networks jibnew fuq dawn il-provedituri. Ftit hemm transazzjonijiet li jsiru bitcoin to bitcoin, il-maġġoranza kbira jsiru permezz ta' dawn pjattaformi li semmejt. Imbagħad it-tieni punt ma nafx tidu tajdu eżatt li nirregolamentaw il-bitcoin jiena jidilli illi diġà huwa legali, hemm problema bil-intraċċar. Jiena mandiġ dritt li nati flus il-terrorist, mandiġ dritt li nixtri drogi, il-problema hi kif sa' taqbad il dawk in-nies li qed jagħmlu hekk. U l-ikbar allejat li jista' jkollok biex jinexxielek tagħmel hekk huma dawn il-kumpaniji. Ħan nipprova nsemmi anke xi ftit mill-mistoqsijiet oħra li semmew dwar il-governanza tal-Bitcoin. Dik kienet problema illi solvit fit-tmim il-ġimgħa wieħed 10 tim ilu, meta dawn il-15-20 kumpanija iltaqgħu u qalu memx mod kif namlu dan demokratikament u irridu namlu bidla. U fi żmien 96 sija minn mindu tfaċċad il-problema nixxilhom solvuha. Issa l-konfiska, l-konfiska diġà seħħet il-bitcoins diġa ġew konfiskati l Silk Road jekk inti taħdem ma' provvedituri kbar li mhix ħaġa diffiċli li tittamel għal tikkonfiska konfiska ċwievet tal dawk il-wallets biex imbagħad tkun tista' taċċessa l-bitcoins. Dwar il-kwestjoni tal volatilta Fl-2015 rajna li kunem ħafna fluttuazzjonijiet imissa ehm, qed tilħaq livelli żied stabli. L-operaturi ta' servizzi jużaw eh, ċertu metodi jistgħu jkunu fiżiċi u metodi oħra. Imbagħad dwar il- konnessjoni mal-muniti. Din s seħb istess mod kif l-ewra eh, marbuta mad-dollaru. Il-mistoqsija kif nistgħu nagħmlu monitoraċ. Naħseb illi irridu nifmu il-partijiet illi ehm, jintużaw fil-Bitcoin imbat nibnu relazzjonijiet mal-atturi prinċipali daw qed nitkellmu dwar 20 eh, kumpanija u dawn jistaw jajnuwa, jajnuna. Dawn il-kumpaniji, il-kumpaniji diġa qed jagħmlu affarijiet bħal pereżempju introduċu kapital eh, regolamentat. Diġa ma reġistrati ma' regolaturi. iġifiri ma nafx eżatt x'tifmu blin regolaw teknoloġija. Grazzi. Uh, Sar Sabri. Sir Sabri. Grazzi, President. Għani profan wieġeb xi ftit mistoqsijiet f'daqqa, mistoqsijiet dwar il- eh, regoli jekk għan bżonn nespandu leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi l-iżjed punt rilevanti kien eh, jekk għandix eh, nirregolaw u meta għandna nirregolaw. Iġifiri ximpatti kollu dan ukoll jekk isir ximbat inqas effiċjenti. Mela, qed nitkellmu fuq munita deċentralizzata iżda il affas regolamentarju tagħna huwa punt ċentrali ta' influenza. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-governanza korporattiva dwar kontrolli interni ma fl-istess jien irid ikollok mod deċentralizzat kif inti toħloq il-muniti. Is-soluzzjoni għal il-problema edha fli l-industrija eh, tinaqat flimkienu toħloq soluzzjoni adattata u illi nistriħu kol fuq aspetti ta' teknoloġija innifissa. Ek kif sema l-kollega tijaj għawek, teknoloġija li u kol minna l-fusa toffri ehm, eh, toffri ċertu sigurtajiet illi fi strutturi oħra mannix. U biex jiġri jekk iridu nagħtu ċansi l-industrija matura ftit jekk aħna nippruvaw eh, napplikaw reġim regolamentari tal-bitcoin illum aktarx illi inkun għadin napplikaw fuq eh, struttura mhux taqstant kompluta fuq mux illi faċli tinbidel. Ma nkunux taqsek effettivi u ma nkunx qed nħedġu l-industrija li tikber. Issa biex nifoka fuq eh, jekk jogħġbok ikkonkludi jgħid il-President. Mela, dwar il-azzjonijiet eh, kontra l-ħasil tal-flus. Hemm ċertu aspetti li jistgħu jkunu eh, problematiċi. Il-regolament ah, dwar il-trasferiment tal-fondi ser ikun diffiċli ħafna li nikkonformaw ruħna miegħu u jrid ikun hemm ċertu marġni barra minn hekk irridu nfukaw ukoll fuq l-iskambi fejn għandek eh, reali li tiġi f'kuntatt ma' monita virtuali. Jekk nipruvaw nissirkaw wis, naħseb illi ħanħolqu użem diffikultajiet minn ħasolvu problemi. Grazzi. Sean Jones. Grazzi. Signora Jones. Grazzi. Biex il-mistri punti li sissa għadhom ma semmewx, Jiena nixtieq nirrepeti l-kommenti ta' Sur Miller, Signor De Filippi. Anzi, ma naħseb naħseb li m'għandi xejn iżid mal-kommenti li għalli huma diġà. Dwar il-mistoqsija ta' Sur Hayes, il- 200 forma ta' moniti virtuali li l-lum laħqu 600 ħafna minnhom mhumiex rilevanti xiftit minnhom li għandhom skopijiet speċifiċi li forsi huma utli u forsi mhumiex iżda il-maġġoranza kbira tagħhom ippruvaw iġibu titjib fuq eh, l-element oriġinali tal-kunċett tal-Bitcoin. Issa jekkux il-Bitcoin illi se jirnexxila tibqa' ħajja jekkux Bitcoin tu jew inkella xi tip ta' monita oħra li tiġi mill-Bitcoin għalissa ma nafux. Il-mistoqsija tal-volatilità naħseb li hija sempliċi ħafna bl-istess kif ġara bl-internet fi snin design. Eh, Nħolqu dinja ġdida illi xiftit minna kienet utli u oħra kienet suġġetta ħafna spekulazzjoni. Kif semmejtina fil-diskors tiegħi din it-teknoloġija għadha fil-bidu tagħha u għadha fil fażi eh, sperimentali. U Eh, bħalissa l-ispekulazzjoni l mutur ta' dil-mujta virtuali bil-mod dik l-ispekulazzjoni ħad t-mewet. Issa, jekk ux il-regolamentazzjoni taħdimx kontrina, nistanajt illi mux bil-fors iseħ għalissa, jekk naplikaw eh, regoli għal kontra l-ħasil tal-flus, issa jaħdmu kontrina. Meta niddeċidu fuq regoli, dawn għadhom jiffukaw fuq l-intermedjari il- edin bejn il-munita virtuali u l-munita reali. Dwar intaxxar huwa il-profitt li jiġi intaxxat u tħul u għammek memx differenza bej dik is-sitwazzjoni situazzjoni munita reali. Dwar il-mistoqsija tal-Survan Vajsik dwar il-riskju sistematiku, diffiċli ħafna illi eh, nirregolaw xi ħaġa għal futur kull meta tipprova tagħmel hekk eh, imbat jispiċċa s-suq jipprova eh, fassal jur nifsu b'mod li ma taffetwax il-regola. Irridu inkunu flessibli bizzejt u lesti biżejjed illi meta naslu fi sitwazzjoni nkunu kapaċi naffaċaw. Dwar l-aħħar punt, il-kwistjoni tal-scaling. Saftetilu il-limitu tal-Bitcoin kien sa ta' 2.76 il-transazzjoni. Hemm ukoll blockchain soħra li kapaċi il l-mejt tal-eluf. Imma ċertu każijiet speċifiċi jista' jkun illi ser naraw tipi differenti ta' blockchains illi forsi jkunu skont l-istennijiet tagħna u skont kif nifmu eh, il-Bitcoin ehm, aħna jew kella forsi ma jkunux. Grazzi ħafna Jakob. Some conclusion. Forsi tista' tikkonkludi Uh, is Happy to do that. I, I think I think the great value of having this here. Naħseb illi din is-sessjoni ridna nieħdu perspettivi żjed wiesa fuq dan is-suġġett. U naħseb l-ewwel messaġġ illi ħareġ huwa illi fir-rapport tal-inizjattiva tagħna ikun żball jekk niffukaw biss fuq qasam wieħed biss. Ġifieri fuq derivativi tal-Bitcoin naħseb illi dak il-messaġġ ħareġ biċ-ċar. Hemm messaġġ ieħor ukoll. Huwa illi ser tkun sfida pjuttost kbira li naraw kif nistaw minnaħa waħda nżommu moħna miftuħ u li ma nipruvawx u żviluppi teknoloġiċi ġodda u mill-banda l-oħra illi naplikaw dak il-prinċipju ta' prekawzjoni. Dik hija xi ħaġa illi il-regolaturi jagħmlu ma jgħidu illi jekk aħna maħniex ċerti ma rridux noħolqu diżastru mela ħjar noqogħdu attenti. Forsi m'hemmx għalfejn nitkellmu bħalissa dwar regolament ta' prekawzjoni ma forsi monitoraġġ bi prekawzjoni. Jiena personalment uħas iżjed komdu kieku inkunu f'sitwazzjoni fejn il-tkabbir potenzjali għalmenu ikun jista jinftijem mill-regolaturi eh, u mill-negozji qabel ma dan isir kbirwis. Għaliex hekk inti ma tifhimx il-mudell tan-negozju, il-probabilità hija illi hemm xi ħaġa żina għaddejja minn taħt u jekk inkellem xi skema sofistikata ħafna u aħna ma rridux illi niskopru li jkun hemm xi ħaġa tard twist u anke jekk imbagħad eh, nirreaġixxu malajr, xorta jkun tajt wisq. Iġifiri naħseb illi iridu naħsbu aħjar dwar xifisser illi ikonna monitoraċ bi prekawzjoni xet jiġri dwar xet jiġri fuq livell Ewropew u anka jista' jkun fuq livelli oħra, jista' jkun dik tkun waħda mill-isfidi tal-rapport imma ser ikun hemm ukoll oqsma oħra speċifiċi illi ser eh, nħarsu l ukoll u jiena ħerqan illi nara anka il-messaġġ bil-miktub tagħkom. Grazzi ħafna. Naħseb illi kena smih importanti, interessanti. Għawek rajna illi għanna kustjoni komplikata ħafna. Fimna ħafna, tallimna ħafna, jina personalment inħoss illi għatanna ħafna x'nirriflettu u x'naħsbu. Jina assigurawni dwar l-element ta' trasparenza minnaħa waħda, iżda minnaħa l-oħra għadni ma sibċ eh, tweġibiet għall iżjed mistoqsijiet bażiċi, għall iżjed ħassib bażiku. Iġifiri l-kunċett fundamentali ta' monita ċentralizzata xifisser dan eh, li jista jitlob xi xogħol, ġifieri li titħaffar għadha l-munita, iżda illi imbagħad minna ħalu ħra mhux qed nitkellmu fuq eh, munita sovrana u demokratika. Iġifiri jina nifhem li hawnhekk eh, l-element tal-blockchain technology importanti, imma forsi elementi żied bażiċi jistgħu jista' jkun li għadhom ta' tħassib u ser jitolbu sforzi kbar minna naħa tagħna sabiex nifhmuhom pero żgur li hawnhekk għadna l-ewwel pass pass importanti, grazzi ħafna l-kelima kollha. Seri konna il-prezentazzjoni tal bot tal-rapport fis-16 ta' Marzu li skadenza l-emenda fit-22 ta' Marzu imbagħad niddiskutu l-emenda eh, għalissa naħsbu li sen diskutu fil-19 ta' april u anka fil-15 ta' april Umbad fil-plenarja ta' tnejn ta' Mejju ġverna program ambizjuż ħafna. Grazzi lil kulħadd u ħerqana issa illi naraw la bosta rapport tal-kellim. Grazzi. Dear colleagues, please, may I ask you... Kollegin, inkomplu, hudu postkom. I would like to welcome Mr. Nishtiq nilqa Resur Gorgiades, Ministru tal-Finanzi ta' Ċipru, għal dialogu ekonomiku fil-Komitat Ekon. Il-qafas ta' regolament 6 tu six pack, six two pack. Kif tafu l-ċipru jiprovaw joħorġu mill-programm makroekonomiku, u allura interessanti għalina niprovaw nifmu x'lezzjoni nistgħu nitarmu mill-kriżi u mill-aġġustamenti li ġi wara kif e, jista' il settur jerġa' e, jirbaħ is-saħħa u l-fiduċa kif tafu ċipru kien taħ program ta' assistenza li sej f'xarajn oħra. Il-pakket ta' assistenza kien 9 miljoni mill-IMF u 1 miljoni ieħor mill-ISM. U l-evalwazzjoni mill-komitat kienet pozitiva qed naraw li anki l-attività ekonomika reġat lejn it-kabbir mill-2015 u anki l-progress fis-sistema tal-banek u fl-aġenda tar-riformi strutturali. <clears throat> Umbat u koll self-performing u anki l-finanzi pubbliċi huma sostenibbli. U u l-irkupru fl-ekonomija u għawi. Dinja dan għal qafas l-sfont u importanti nisimaw l-valutazzjoni personali tal-situazzjoni f'ċipru u l-ekonomija f'ċipru. Mara mela nati mikrofonu l-Sur Georgiades, un bat ikolna mistoqsijiet u risposti. Grazzi, ħafna President. Membri tal-Komitat, grazzi <clears throat> tal-istedina. U anke għall-opportunità li konna dialogu fuq l-istat tal-ekonomija ta' Ċipru. Jena zgur li jentkom kolla tiftakru kif għal President illi ċipru kella krizi bla preċedenti xifti snin ilu u illi kella titlob l-assistenza mill-ISM. U ġejna u dimkom, rappresentanti tal-poplu Ewropew, u l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom tal-appoġġ tal-assistenza f'dawn l-aħħar tliet snin diffiċli. Ma bħala introduzzjoni għal dan id-dialogu, u biex anki nimxra xejtar lura fl-istorja, biex infakkarkom illi ċipru daħlet fl-Unjoni Ewropea fl-2004. bat daħlet anki fl-Eurozona e, blaħjar kondizjonijiet ftit snin wara kena rati ta' tkabbiru u għat bax e, meta tħalna fl-euro. U għal daqstant xkien ġara e, illi waslitna mbagħad minn ekonomija dinamika ftit snin wara eh, morna daqstek bax. Fl-opinjoni tiegħi kienet il-fatt li aħna konna kontenti bir-riżultati li eh, ktibna u evitajna deċiżjonijiet diffiċli però neċessarji lejn riforma illi mbagħad wasal għal noqqasijiet ta' bilanċ importanti u u tlifna l-ekonomija mbagħad. Waħda mill-karatteristiċi tal għaxar snin ta' qabel pereżempju kienet e, espansjoni tal-kreditu mhux sostenibbli li waslet tal-livell oli ta' dejn privat u ta' bolla tal-proprietà u meta dina splodit bħalma jagħmlu kollha il-bollol ħallit mm, sensila ta' self li kienu non-performing u eh, kienu negativi fil-bilanċi tal-banek. U anki l-eżuberanza irrazjonali tal-euro eh, eh, kienet edha zidet anki nefqa pubblika, specialment fil-ħlasijiet tal-welfare. U meta l-ekonomija kienet għaddeja f'dawn is-sitwazzjoni favorevoli, il- kien suffiċenti, it-ħaddim veru bat wara eh, kienet insuffiċenti, eh, l-ispiża baqa ta' olja u waslitna għal deficit li kienu ilhom preżenti u li kienu waslu ta' 5 jew 6 fil-mija kull sena. Kenna anki eh, nuqqaġi ta' bilanċ fiskali u bankari. U u l-ekonomija ġibnija għal-kubteja. Pero rridu najdu kol illi kienem anki deċizjoni politika fuq livell tal-Unjoni Ewropea illi eh, tat il-daqqa aħarija għas-sistema illi kienet l-ekwivalent tal-35% tal-GDP il-herkat ta' dejn sovran tal-Greċa. Mux etni kritika deċizjoni fil-fat, pero il-PSI tal-Grigi kellu ikun kombinat fi program ta' poċ għal settur finanzjarju ta' ċipru. Kiku dan sar, allura l-ispiża kienet kun iktar limitata u kienet tifranka għalna illi ikolna dan il-bejlin ta' depositi bankari illi sar inevitabli sar 2013, pero diġa fe 2013 ċipru kalla tempesta qoddima il-teżor kien vojt, il-riservi kienu biżejjed għal xar, il-settur bankarju kien fu kien wasal għal biex jikollassa, anki l-ekonomija reali kienet f'reċessjoni, infatt fl-ewwel eh, sinjal ta' reċessjoni ġi fl-2009 u il-qat kien diġà żied sa' 15% minn 3.5 fl-2008 u il-pajjiż kien telef l-aċċess anke għal swieq internazzjonali u ma kien hemm l-ebda programm ta' sa ta' appoġġ. U għal daqstant il-kondizzjoni tinjużina. L-amministrazzjoni tagħna daħlet fil-climax tal-kriżi u bilna mill-ewwel biex ikollna programm ta' appoġġ mal-ISM u mal-IMF u u bdejna xammarna il-kmim, il-kmim tagħna. Sinjuri, u tlet snin wara, nista' nirrapporta li situazzjoni tjebet ħafna eh, minn dak iż-żmien ikkonsolidajna l finanzi pubbliċi, il-settur eh, bankarju stabilizza, aħna rġajna stabilizzajna l-aċċess tas-suq u l-ekonomija ma eh, madix fi reċessjoni u issa edha fi rata ta' tkabbir pozittiv u jena nixtieq ngħid li dan huwa riżultat riżultat prinċipali tal-isforzi u tal-sagrifiċi tal-ċittadini ċiprioti u anke għal mod responsabli illi bih irrespondew għal krizi. Per eżempju, kważi ma kienx hemm laqqas ġurnata waħda ta' strajk waqt dawn is-snin diffiċli ta' irkuprar u kien anki grazzi għal reżiljenza tal-setturi protettivi eh, importanti illi eh, ma kienux affettuati, però anki imħabba Eh, politika ekonomika determinata bażata fuq eh, program ta' riforma, konsolidamenti li konna dġa bilna eh, fuq u mal-istituzzjonijiet u illi implementajna l-iktar. U l il pilastru ta' dan l-isforz naturalment kien il-banek, l an principali kien illi nerġaw nejnu l-istabilità u l-fiduċa wara l-bejlin ta' depositi u minn dak iż-żmien is-settur tal-banek tal-Ċipru u eh, eh, aktar b'saħħtu u eh, għajżar però aktar b'saħħtu, iktar issa il-banek ċiprioti edin taħt proprjetà ġdida, management ġdid, kapital ġdid ukoll minn investituri barranin prinċipalment huma joperaw taħt supervizjoni iktar affidabbli u il-kontrolli tal-kapitali li saru neċessari wara il-bejlin tneħew u flok ma kellna bank run rajna zdida fil-evidenza ta' depositi. Naturalment, għatanna sfidi u dimna specialment fuq il-loans non-performing. Pero jina nħoss li situazzjoni jgħet taħt kontroll. U t-tili pilastru tal-isforz tagħna kellu x'jaqsam mal-konsolidament tal-finanzi pubbliċi. U u dana ħafna nisi konsidera da bħala austerita. fl-opinjoni tijaj. dana dana wa dilemma li nevitaw. ċoħe l-dilemma bejn l austerita u tkabbir u għafals, għax meta wieħed is illi ekki nollu il-livelli ta' taxxi dan huwa l-ar livell ta' austerita, U dina hija l-austerità li jiġi impost fuq il- Eh, persuni privati u fuq il-negozji minnaħa ta' stati li ma tistax iżom il-livelli ta' nefqa tagħhom, speċjalment il-tax hikes. Eh, u f'dana fi żmien ta' reċessjoni se tejbu sej eh, poġġu situazzjoni għallar. Dina kienet rimedju li provajna fl-2013 u fallit. Ejbar, e- nexxila t-bilanċa l-bazit għat eh, illi nevitaw il-ikonna eh, dawn il-tax hikes mish austerita imma eh, sens komun. U dan huwa dak li għamilna, pratikament aħna simna bilanċ fil-budget f'darba waħda, f'sena waħda, sar 2013 il-deficit tal-budget kien ta' xi 5 jew 6 fil-mija u fl-2014 nizel sa' 0 0.2% u baqa hemm pratikament negativ minn dak iż-żmien law. Aħna il-miri fiskali il ħaqnihom anki qabel il programm mingħajr ma nagħtu mingħajr ma tajna l-possibilità li trojka tiddetta l-policy mix tagħna fuq kif se nisodisfaw il-miri u kifat dana għamilnih mingħajr ma tlabna aktar taxxa u dan għamilnieh billi naqqasna u konsolidajna l-ispiża u għena il-rekupru tal-ekonomija reali. U il-bonus reali ta' dan l approċ kien illi bl-istabilità fiskali u fl-imkien anki ma' rikapitalizzazzjoni tal-banek, aħna rnexxinna nofru sens ta' fiduċa għal settur privat. U l-fiduċa hija l-iktar ingredient eh, importanti waħdu fil kufru U il-konsum il privat eh, anki irkupra u rajna anki li setturi importanti u koll irkupraw għal daqstant. Mux veru illi il-konsolidazzjoni fiskali twassal dejjem għal iktar reċessjoni, rajna l-ekonomija ħirġa me reċessjoni, ħafna qabel mill-istennejna, u għal-2015 aħna nistennew illi it-kabir ikun eh, fil-medja ta' zona illi huwa 1.5% illi mhuwiex ħafna però huwa tajjeb meta wieħed iqis fejkonna tliet snin ilu. President, membri tal-Kumitat. <clears throat> L-istabilizzazzjoni tal-ekonomija u illi niksbu anki l-aċċess għas-swieq u naslu għal rati ta' tkabbir pożittivi kienu miri Eh, importanti tal-politika tagħna. Issa rnexxin aħna nikkompletaw il-programm tal-ISM u tal-IMF eh, fil-ħin sa marzu u ma użajniex il-ċifra kollha fil-fatt tnejn mid-disa biljuni tal-fondi tal-ISM mhux se nużawhom u maħniex qed nitolbu programm ġdid u maħniex bżonn naqas ta' linja ta' kreditu kondizjonali Però nixtieq nisħa fuq il-fatt u qed nagħlaq fuq din in-nota illi l-isforz għadu m'għaddix ċipru u rrit illi hija pajjiż u ekonomija reżiljenti u kompetitiva. Però fl-istess ħin aħna nafu illi anki nistgħu namlu aħjar. Aħna dak li għandna bżonn fil-fatt fil-ċipru u mhux biss ċipru ma fl europa kollha għanna bżon ta' tkabbir sostenibli fuq orizzont temporali iktar twil u dana ifisser il rridu nżidu l-isforzi biex nkunu nistgħu noħolqu ekonomija kreativa u adattiva u dana nistgħu namluħ billi konna riformi strutturali bil-GDPs u, u billi neħu innoqqas ta' bilanċ fl-ekonomiji tagħna. Għal dastant, jena qed nara Unistanajt nista' ngħid illi Mux qed ngħid li situazzjoni hija pozitiva, imma et nippreżenta storja ta' irkupru ekonomiku, storja ta' ottimizmu u futur. Aħna imxejna għamilna ħafna fitri fl-moddi għanna eh, opportunità oħra fidejna u eh, aħna determinati nużawa kemm jista' jkun. dan jfisser nipromuovu il-bidliet u riformi se nżommu disciplina fiskali anki wara naħorġu mill-programm u se nkomplu bl-isforz il nħolqu ambjent eh, tan negozji u ekonomiku iktar eh, pozitiv u tistaw tikkonsidraw li ċipru hija membru affidabli u dedikat tal-Unjoni Ewropea u tal-Eurozona illi madux issa fuq il-lista ta' problemi tal-Unjoni Ewropea. Anzi, illi wieħed illi huwa lest biex jikontribwixi attivament lejn l-anijiet komunitana. President, sinjuri, grazie ħafna tal-attenzjoni. Grazie ħafna, Sur Georgiades. Tal dawn il-kommenti interessanti ta' introduzzjoni. Issa nisema Brant Lupis Georgios Kritsos mill-IPP. Grazie, President. L-ewwel net nifraħ ma' Sur Gradis tal-ħidma eccellenti illi huwa stess u l-gvern ċipriota għamel kif ukoll fuq dak li kisbet l-ekonomija ċipriota. Aħna mal-Greċa inħossuna aħwa għandu jkun problema fil-fat li ċipru se joħroġ mill program f'Marzu u se nibqgħu waħedna issa fit-tielet program fil-Greċa għall-inqas sa l-awissu tal-2018. Nixtieq. Namel xi mistoqsijiet li rigwardaw sitturu tal-banek. U il-prospetti futuri. Jekk il-fatt il-situazzjoni tjiebet fil-ċipru, ek din hija situazzjoni li ħad kompli. U se jiġri bil-non-performing loans, inti għattinna li situazzjoni hija taħt kontroll, però nixtiequ iktar data fuq is-sitwazzjoni tal-lum u xi prospetti hemm għal-futur. Anke għaliex ċerti banek fil-Portugal, fl-Italja, għandhom qoddimhom xi diffikultajiet u anke fil-Greċja dawn id-diffikultajiet fin-nofsinhar tal-Ewropa biex ma ngħidx instabilità taħseb li tista taffetwa sistema bankarju ta' ċipru jew forsi il-problemi tal-ekonomija russa jaffetwakom. U fl-aħħar, x'se jsir bil-bejħ ta' dawn il-non-performing loans tal-banek ċiprioti? naħseb li jintkom diġa bdejtu l-aħħar parti tal din il-leġislazzjoni. Grazie. <clears throat> Il-kellim iħor, grazie sur ah, il-ministru. grazie tal-li tkellimt fuq il-Greċa, eh, jena u konnix nesprimi il-fat li il u jena nemmen f'dan, illi il-Greċa mux ħatkun l-ewel pajis, mux ħatibqa l-ewel pajis fil-program ta' ġustament għal ħafna żmien. Jena naħseb illi il-Greċa għanda kreativita u għanda prospetti kbar u dawn u mux qed jiġu użati imħabba fċerti mal-funzjoniet nittama unħoss illi billi jieġu implementati ċerti programmi ikunu jistaw jamlu riformi strutturali u bat fuq dak li tlapni saqsejtni fuq il-banek ċiprioti. L-onet, meta ma jkunux affettwati daqshekk mill-iżvilupp reġjonali għax parti tal-isforz, mill-isforz tagħna fuq il-sistema bankarju kien illi naqtaw il-sistema bankarju ċipriota mill-periferija. Aħna biħejna l-attivitajiet tal-banek ċipriota fil-periferija. Għal daqstant għanna banek illi huma fukati fuq il-, periferija suq lokali, banek iktar tradizjonali biex najdu ek, u ma kienu affettwati ħafna mill sviluppi reġjonali. Il-non-performing loans edinem, hemm jeżistu huma oljien, però minnaħa waħda għandna rkupru ekonomiku u dana jgħin l negozji u ħafna minn dawn il-ċittadini jamlu iħalżuhom dawn il-loans u rajna ftit progress u nemmen illi fil-futur testa tkompli. Imma il-liġi fuq il-beħ tal-self dika ġiet approvata. Grazzi. Mill-grupp SND Subbaje. Grazzi, President. Grazzi, Sir President, jina fil-fat nishtiq inkellem nitkellem fuq il-sistema bankarja l-istess palma ġara f'ċipru, aħna rajna serje ta' fallimenti u għalhekk inħoloq mekanizmu ta' riżoluzzjoni bankarja u anka mekanizmu singolu. Però fl-istess waqt il-Banek ta' Ċipru affaċċaw xi ftit ta' problemi. Għalhekk nixtieq inkun naf is-sistema li ġiet żviluppata sa jessa biżejjed, nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek dwar dan. Umbat dwar is-sistema ta' depozitu ta' garanziji, nixtieq nkun naf x'in il-pożizzjoni tiegħek dwar dan. Inti qed inti stess illi qed tieħdu xi miżuri diffiċli, kelkom tiħdu miżuri diffiċli. Taħseb li dan kien biżejjed għall-ekonomija Ċipriotta u taħseb li hemm riformi oħra illi kellhom bżonn jiġu implementati jew xi riformi li ma kinux adegwati. It-tieni mistoqsija brabta ma' tassazzjoni u taxxi Kif tafu wara dan il-Kumitat wara il-Lux Leaks um, ħadimna ħafna anka ħejjejna rapport dwar dan l-aspett. Però meta wieħed jaqra ċerta artikli fil-gazzetta, eċetera, Uħut iħossu illi uh, ċipru hija tax haven, partikolarment għal kumpaniji mhux lokali. U fil-fatt il-rata ta' taxxa fit-ċipru hija baxxa ħafna, tlaħaq biss il-10 fil-mija. Xi tgħidli dwar dan? L-estili kolko li tagħmlu riforma ambizzjuża eh, eh, b'konformità mal liġi komunitarja? U tilet mistoqsija hemm 11 il-pajjiż illi qed isegwu inizjattiva ta' Franza u tal austria li se jaħdmu fuq il-taxxi tal-kumpaniji. Dan din ir-riforma tista' tipproduċi 4 biljun euro kull sena li tista' jistgħu jerġgħu jiġu użati għall-ekonomija reali. Nixtieq nisma l-opinjoni tiegħek dwar dan, għaliex intom ma tixtiqux tipparteċipaw f'din l-iskema tal-taxxi eh, għall-kumpaniji. Barra minn hekk nafu li l-kumpaniji tagħkom illi l-ekonomija tagħkom menu nofs l-ekonomija tagħkom hija bbażata fuq l-ekonomija tat-Turkija qed jintqali li l-2016 hija s-sena ta' riunifikazzjoni ta' Ċipru. Jekk ir-riunifikazzjoni tassew isseħħ, dan x'ħajkun ifisser għall-ekonomija u għall-sistema bankarja. Intom l lesti illi jkun hemm riunifikazzjoni tas-sistema ekonomika kollha kemm hi u x'ħaj fisser għall-gżira kollha kemm hi. Grazzi. Taking five minutes globally for question and answer. Ħames minuti jekk jogħġbok għal mistoqsija u tweġiba. Sewa wisq. Il-banek jiena nappoġġa bisħieħ dak kollu li jifforma l-Unjoni Bankarja, jekk ikollna dawk l-istrutturi f'postom fejn fuqtu ma kellix m'għandux dubju li kieku is-settur bankarju tagħna kien jevita s-sitwazzjoni imwera li kellna fil-passat. Il-banek kollha, inti semmejt bank wieħed, il-Bank of Cyprus, però il-banek kollha huma komdi f'dik li hija adekwatezza ekonomika tagħhom. It-tieni punt, ir-riforma, ir-riformi jekk hemm bżonn iktar li irid isir bla dubju. U fil-fatt dan huwa l-messaġġ prinċipali li nixtieq nibgħat U fil-fat, ma nistax nimmaġna illi ħannifqu l sport tagħna meta nispiċċaw u nħorġu mill-programm hemm ħafna li li tissir, pereżempju riforma tas-settur pubbliku l-amministrazzjoni pubblika, konċessjonijiet, eċċetera, biex bekk ikollna proġett li huwa ħafna iktar ambizzjuż mill-proġett Trojka stess u ħanibqaw mixin f'dan il-rigward. Jekk ċipru ijiex tax haven, fil-fatt aħna għanna rata ta' taxxa tal-kumpaniji ta' 12.5% li l-istess tal-kumpaniji kollha. L-istess tapplika jekk tkunx kumpanija lokali jew internazzjonali. Aħna m'għadniex palma eh, konna xar snin ilu zona għal l-investiment barra mill-pajis, l-offshore investment, kif konna xar snin ilu, u nishti nġelkom taħsbu xi ftit. Jekk ekonomija jirnexxila tibbilanċa il-budget tagħha, tilħaq il-miri tagħha, dan mingħajr ma it-taxxi. X'in il-problema? Il-problema hija illi għandna rata ta' taxxi eh, ta' kumpanija ta' 12.5 l-Irlanda, l-Bulgarija u anka stati membri oħrajn jiena ninkoraġġjom li jsiru aktar kompetittivi f'dik li f'dak li reġim ta' taxxi ta' kumpanija tagħhom. Issa l-FTT rigwardi din it-taxxa ehm, għal transazzjonijiet finanzjarji aħna mhux ser nappoġġaw għalissa. Jekk però sir din taxxa internazzjonali allura Emek iva nistaw napoġawa. Barra minnek, su globalizzat, aħna aħna xettiċi wisq dwar din l fct li aħna obbligati namlu bħala stat membru tal-Unjoni Ewropea hija li nilħu il-miri fiskali tagħna. Kif nilħu dawn il-miri jekk għandniex innaqsu n-nefqa jew nżidu t-taxxi dik hija ta' kompetenza tal-Istati Membri. Ja fidejna biex niddeċidu. Grazzi l-Onorevoli Ozok. Grazzi ħafna. Aziz Ministru, il-konsum zdiet fis settur privat u dan, propju minħabba dan il-fattur illi fl-2015 issa ċipru reġat l-ura fuq saqajja, prosta, taħna kom ta' dan. Pero għanna serje ta' mistoqsijiet, jena personalment għandi serje ta' mistoqsijiet. Salima punt u li ma setturi finanzjari ktar stimulaw id-domanda. Intom biddiltu kelkom tbiddlu regolamentazzjoni f'xi setturi u kif qed eh, tbassru li jkun l-impatt ta' prezzijiet baxxi tal-enerġija u il-waqa tal-valuta euro, tal-monita tal-euro. Iċ-Ċipriotti għamlu ħafna sforzi kif qed inti, però dan juri li hemm xi tendenza illi jiġu eh, preferuti prodotti lokali meta mqabla ma' prodotti importati. Barra minnek, għatem problema ta' non-performing loans u l-fat li tridu tnaqsu il-numru ta' dawn il-non-performing loans, aħna inħossu illi il-liġi ta' kreditu trid timbidel dan biex jiġi meqjus jiġu meqjusa il regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk dan irid jiġi iffinalizzat u eh, isir b'mod konċis. Dan meta ser isir u u tħossu li dawn huma soluzzjonijiet tajba, taħseb li dan huwa tibdil mixtieq fil- liġi tal-kreditu u l-armonizzazzjoni tat-taxxi. X'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan? Mela, fil-fatt kien it-turizmu, it-baħir, eh, is-servizzi illi ħarġu li l-ekonomija tagħna barra mir-reċessjoni. U din kienet eh, ta' fortuna għalina kienet kien ta' fortuna illi dan ma ġiex affettwat mill-problema fis-settur bankarju jew mill-problema fis-settur pubbliku. Dawk kienu ir-raġunijiet għaliex aħna il-kuprajna, għaliex l-ekonomija tagħna rkuprat. Is-settur tal-enerġija wkoll wieħed importanti għaliex aħna nimportaw l-enerġija kollha tagħna. U għalhekk il-naqsa, it tnaqis skużawni, fil-prezzijiet tal-enerġija ikkontribwixxew b'mod pożittiv. Billi aħna membri tal mm, unjoni Ewropea bħal pajjiżi oħra aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn prodotti lokali u prodotti importati aħna membri tal-suq uniku u tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ma naħsibx li le saret din id-distinzjoni bej prodotti lokali u prodotti importati rigward non-performing loans, IVA, kif diġa tilkom, eh, dak dak li fadal mill-kriżi Eh, f'Ċipru. U fil-fatt dak li hemm bżonn huwa ta' ftit ħin u ftit sports biex dawn non-performing loans ikomplu jonqsu. Ma naħsibx li fimt il-mistoqsija tiegħek tajjeb rigward il-liġi tal-kreditu. Forsi tista' terġa' it-tennija eh, din il-mistoqsija għalix mux għedni nifem esattament għalli ma liġi għed tamel referenza. U nishti eh, u kol inwieġeb lill-membru preċedenti rigward il-kustjoni ta' riunifikazzjoni ta' ċipru. Dinja ta' stennija kbira għalina u għal-ekonomija tagħna il-prospettivi ser ikunu pozittivi, mhux biss lokalment istanka reġjonalment, u l-opportunitajiet ta' investiment kieku jinataw spinta l-qoddim jekk xilna insolvu l-problema tal divizjoni ta' Ċipru. U għapropju għalhekk illi aħna qed nisforzaw ir riħna f'din id-direzzjoni biex issir din l-unifikazzjoni u ġala darba ninsab fil-Parlament Ewropew ma nistax ma nsemmix bħala parti mill- l-sforzi ta' riunifikazzjoni ir-ruoli li kella l-Unjoni Ewropea u anka il-fatt illi kull ehm, idea marbuta ma' din ir-riunifikazzjoni trid tiġi applikata lil ehm, federazzjoni maquda ta' Ċipru U fil-fatt, arranġamenti ta' dan it-tip bdew sa mill-ewwel ġurnata meta aħna provajna noħorġu minn din il-problema. Grazzi l-Onorevoli Van Hooverhuizen. Grazzi, mm, Aziz Ministru, Ġorġades illi tinsapa hawnhekk fostna llum aħna b b'mod pożittiv l-istennijiet tagħkom u l fat li se toħorġu minn dan il-programm ta' jnuna tismin xarejn u se jkunu qed nistennew bil-ħerqa il-fatt li l-prioritajiet tagħkom ser ikunu spinta l-ekonomija ċipriotta. L-autoritajiet ċipriotti u rew li il-tfittxija għazzejt ser tkun dik li ta' tispinta l-ekonomija ċipriotta u anka li ser ikollha ċerta implikazzjoni pozittivi fuq eh, l-ekonomija tal-gżira. Barra minnek, eh, it-tfittxijiet kienu diffiċli ħafna anka minħabba ċerta aspetti ġeopolitiċi, u għalek nittolbok tgħidilna eh, li ma tip ta' spinta finanzjarja qed tistennew fl-ekonomija u beħsibkom tużaw ukoll ċerta windfalls eh, budgetarji għal tfittxija fil-żejt tagħkom u kellim ieħor membru ieħor ta' dan il-Parlament saqsikom dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru Fl-opinjoni tagħkom jekk dan iseħħ li huma l-passi politiċi u fiskali li jridu jittieħdu sabiex ir-riunifikazzjoni tkun possibbli. Grazzi. Thank you. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Mela, il gass naturali u dak li nstab fil-żona esklusiva ekonomika ta' Ċipru u fil-vant tal-Mediterran Eh, hija prospettiva importanti ħafna. Kemm qed noqogħdu fuq dan kollu xejn. Eh, din dejjem kienet politika tagħna fil-Ministeru tal-Finanzi. Ovvjament, l-introjtu jekk ikun hemm xi introjtu ser jidher bejn erba' u ħames snin oħra. U jekk dan iseħħ Eh, ser ikun importanti ħafna, però aħna iddeċidejna illi noqodu fuq il-fatt illi qed nagħmlu tabiruħna illi mhux ser ikun hemm introjtu tal-ebda tip biex bekk inkunu koperti u biex jekk l-introjtu isir ikun hemm, allura dan ikun din tkun spinta oħra, spinta addizzjonali u mhux xi ħaġa li aħna noqogħdu niddependu fuqha. Ġbir naħseb li din kienet għażla għaqlija minna ħatana għaliex ifisser illi meta ser ikun hemm l-introjtu, l-ekonomija ser tkun diġà b'saħħitha u tkun tista mm, tassorbi dan id-dħul dan l-introjtu. Aħna diġà ninsabu fil-fażi ta' bozzar ta' liġi liġi illi trid tkun trasparenti u kredibbli fil-ġestjoni ta' dan l-introjtu. B'tali mod maniera li iħares l-ekonomija minn kwalsiasi bilanċ u biex nkun nafu kif nallokaw il-fondi il il għal traqis ta' dejn u għal problemi oħra li jistaw jinħolqu fil-ġejjini. Nixtieq li m'hemm l-ebda problema assoċjata ma' dan, dan sempliċement huwa proġess li jieħu ħin, il-ħin trid taddi mill-aspetti tekniċi u kommerċali kollha. Jiġifieri aħna ninsabu qed nimxu mal-iskadenzi tagħna hemm ukoll network reġjonali ta' kooperazzjoni brabta mal-enerġija, inkluż mal-Izrael, mal-Eġittu, mal-Greċja, hemm pajjiż wieħed illi huwa nieqes minn dan il-network eh, reġjonali hija propju it-Turkija u fil-fatt dan jista' jkun fattur ieħor illi iqis eh, prospettivi oħrajn jekk dan kollu jirnexxilu jiġi normalizzat u eh, jirnexxilna nsolvu din il-problema. Jiġifieri iva hemm prospettivi importanti reġjonali. Li kont qed nagħmel referenza għalih iktar kmieni rigward il-prerekwiżiti kif diġa xejn iżjed u xejn inqas minn dak li mistenni minn stat membru taż-żona euro u tal-Unjoni Ewropea. Ġbiri regoli fiskali, disciplina fiskali, mhux biss għall-awtorità federali, iżda anka għal żewġ stati kostituenti. U illi kunem supervizjoni bankarja skont l-Unjoni, l-standards tal-Unjoni bankarja. Jiġifieri mhux qed nagħmel referenza għal xi prerekwiżiti addizzjonali, iżda ir-rekwiżiti bażiċi illi fuqhom hija msejsa l-ekonomija Ewropea għaliex Ċipru ovvjament se tkompli tkun membru ta' żona euro u ta' l-Unjoni Ewropea anka wara jekk jekk possibilment anka l-unifikazzjoni. Grazzi, l-Onorevoli Jegas. Grazzi, Sir President. Fil-fatt ċipru soffrit mill-problema tal-MOU, e kif ġara ah, f'pajizi stess fil-Portugal. Il-mizura illi qed inqisu għandha impatt kbir fuq l-ekonomija u ċipru rat reċessjoni akkumulata ta' 80% tul is-snin tal-programm. Dan ifisser li l-effetti ser ikomplu għal ħafna snin fil-ġejjieni qabel ma eh, ċipru tkun tista' terġa' tikseb livelli ta' tkabbir bħalma tal qabel il-programm. Ma rridux ninsew ċerta aspetti bħal pereżempju l-immigrazzjoni, fil-fatt madwar 30 elf persuna minn popolazzjoni ta' miljun persuna li ħallew il-gżira. Hemm nuqasta ugwaljanza, hemm il-distribuzzjoni ta' lieħ fil-pajis il miex ġusta u ekwa, jiġifieri dan nafuħ. Nafuħ għaliex aħna eh, ġejna mill-quta mill-istess programm fil-Portugal bħal donnu però illi il-persuni ċittadini ta' ċipri kienu lesti illi ġildu aħjar għal dawn il-miżuri ġew imposti u l-ewwel mistoqsija tiegħi dwar il-riformi fiskali illi tassew qed imorru kontra dak li qed tgħid inti is-sakrifiċi iva qed isiru u dawn qed isiru mill-ħaddiema u anka mill-taxxi li qed jiġu imposti fuq in-negozji. Mhux sempliċement qed nitkellmu fuq illi ta' tispinta lill-interess nazzjonali, trid tiffinanzjah dan permezz ta' taxxi u anka dawn in non performing loans qed jikkonstitwixxu 137% tal-GDP ta' Ċipru. Dan kollu jfisser ħafna sagrifiċċju għaċ ċittadini ta' Ċipru. Barra minn hekk, skont informazzjoni li għandi jiena, l-aħħar ħlas tal-self huwa suġġett għal kien wassal fil-fatt għal privatizzazzjoni tal-kumpanija li tiffornixxi l-elettriku f'Ċipru. Jiġifieri, inti kif tista' titkellem b'daqshekk pożittiv meta s-sitwazzjoni hija hekk kif iddiskrivejta jiena. Iva, jiena fil-fatt ma naqbilx mal-fatt li ċipru ma affaċċaċ ma affaċċaċ il-konsegwenzi tal-MOU. ċipru qed taffaċċa il- um, problemi illi ma bdiċ program aktar kmini u naħseb illi laqas il-Portugal ma qed eh, soffri il-konsegwenzi tal-MOU iżda il-konsegwenza ta' politiki illi fallew, politiki tal-passat li kienu ta' falliment. Inti qed tagħmel referenza għal kwistjoni uh, tal-reċessjoni. Aħna fil-fatt konna f'reċessjoni fl-2009 u il-program imbeda fil-2013. Jiġifiri, aħna konna f'reċessjoni qabel il-program u aħna qed nħorġu mill-program bitkabbir. Jiġifiri, hemm realtà kompletament differenti f'Ċipru, kompletament differenti mill-li tkellimt inti dwara. Il-qat iwassal għal nuqqas ta' ugwaljanza. Iżda f'Ċipru il-qat ma żdiedx minħabba l-MOU kien 3.5% fl-2008 laħa il-15.5% iktar tard, jiġifieri kważi kiber b'ħames darbiet propju fil-bidu tal-2013, jiġifieri kien tant tela għal livelli kbar anka qabel ma bdejna nimplementaw il-programm. Għalissa il-qat għadu għori, pero din il- eh, din iż-żieda f'daqqa fil-qat twaqfet u bil-mod il-mod qed nibdew naraw tnaqqis fil-qat u return qat kabbir u għalhekk eventwalment il-qat jkompli jonqos. Dan huwa sara l-inugwaljanza il-qat. Però rridu niftakru li l-qat ma kienx riżultat tal-programm, il-qat kien riżultat tal-fatt li aħna ma bdejniex il-programm fil-ħin fuqtu, anzi għadna noqogħdu nipposponu id-deċiżjonijiet, għadna noqogħdu naraw kif nistgħu nsewwu l-ekonomija flok ma naqbdu nagħmlu riforma lill-ekonomija u din fil-fatt kien nuqqas tagħna. Rigward il-kumpanija jew l-awtorità li tiffornixxi l-elettriċità iva din qed tagħmel eh, fil-fatt liħ u qed tagħmel liħa li hija monopolju, għandha monopolju, jiġifieri tista' tpoġġi l-prezzijiet li tixtieq. Però dan nixtiequ nbidluh, mhux fuq talba tat-trojka, Anka fuq idea tagħna, aħna nixtiequ nisseparaw dawn l-organizzazzjonijiet, dawn l-entitajiet biex bekk ikollok il-produzzjoni u id-distribuzzjoni li qed isiru minn żewġ kumpaniji differenti u fil-fatt il-kompetizzjoni hija l-unika soluzzjoni sabiex tkun tista' tnaqqas il-prezzijiet u ma jkollokx monopolju la tas settur pubbliku laqas tas settur privat. Grazzi l-Onorevoli Giegel. Welcome and uh... Merħba u ċertament uh, il-grupp tagħna jara f'diffikultajiet tal uh, ta' ċipru, ċertament uh, situazzjoni politika u nishtiqu li eh, ċipru eh, kemm jista' jkun timxi lejn eh, reunifikazzjoni tal-gżira u hemm ukoll mbagħad id-diffikultajiet tal-programm, ġifiri nifhem sa ċertu punt li wieħed ma jistax jitfa l-ħtija kollha fuq il-memorandum imma fuq naħa l-oħra. Ma naħsibx li kien hemm memorandum li kien tibbalanċjat mill-punt di vista soċjali. Xtaqt nħu spunt minn dak li jagħti li ċifru eh, ċertament mhuwiex eh, mhix eh, ġena fiskali. Iva, inti għat li tajt sfumatura kollox 279.000 kumpanija, jiġifieri meta wieħed iqis il-1.2 miljun il-ċittadin u għet jistajt li kważi kważi għandek eh, kumpanija l-kull eh, ħames eh, ċittadini u hemm iktar minn 6000 kumpanija fiduċjarja għandkom taxxa minn raselajn mm, għandkom 0% interess fuq il-royalties u dan juri illi rati baxxi fiskali jagħmilha possibbli illi ikun hemm spostar ta' dħul minn naħa tal-Unjoni għal pajjiżkom. L-IPRs eh, hija waħda mill-iktar sistemi eh, favorevoli eh, brata ta' 2.5% u ir-rekwiżiti huma baxxa ħafna ġibieri biex naqtaħ fil-qasir, il-sistema ta' taxxa mhijiex maħsuba biex eh, dawk in-nies li jagħmlu l-affarijiet kif suppost eh, jiġu ntaxxati kif suppost. Le, intom qed eh, tippruvaw tieħdu il-flus, teħdu il-flus mit-taxxi mill-bwiet taħat ħaddieħor. Allura, Nishtiq li tal-inqas eh, nara introduzzjoni ta' ta' xamil raselajn u li kunem sistemi ta' tassazzjoni oħra votati. nixtieq kol kun naf jekk fuq l-Unjoni Bankarja li jintom appoġġajtu għala ċipru għada mar ratifikaċ il-BRD DGS illi huma suppost dovuti sa' mizmin ilu għal funzjonament tal-Unjoni Bankarja. Grazzi. Mela, mill-ġdid. Aħna għanna 12.5% ta' taxxa korporattiva li hija attraenti ċertament, hija kompetittiva, imma hija kompletament leġittima bħal dik li teżisti wkoll fi stati membri oħra inti semmejt ukoll li aħna għandna ħafna tras f'Ċipru m'hemm ukoll fir fil Unit, fil-Lussemburgu u reġim ta' ta' trastana u iktar laxk il-leġizzazzjoni tagħna jenqas eh, stretta minn taħat ieħor le, jekk wieħed jifli punt punt eh, u aħna konna taħt l-iskrutinju eh, tal-IMF u ta' Trojka għal dawn l-aħħar tliet snin, jekk wieħed jifli punt punt il leġislazzjoni li għandna fuq dawn l-entitajiet fil-fatt hija iktar u iktar vinkolanti minn dik eżistenti fi stati membri oħra tal-Unjoni. Ġifieri, ċertament li l-ekonomija tagħna hija ekonomija bbażata fuq servizzi u waħda li toffri servizzi ta' negozju internazzjonali, maħna maħniex l-uniċi, pero rritnejt ngħid li aħna kompletament konformi ma' regoli ma' leġislazzjoni Ewropea u dejjem appoġġajna iktar trasparenza fil-qasam eh, ta' taxxa korporativa kollha, ma nistgħux naqblu ma' approċċ illi eh, ibiddel it-tendenza tal-politika fiskali minn livell nazzjonali għal livell Ewropew naħseb aħna mhux l-unġi wkoll anki fuq dan il-punt. Ġifieri dik hija pożizzjoni ċara, ma nistawx neġu akkużati eh, li aħna ekonomija bbażata servizzi stajna kieku neġu akkużati kieku eh, regoli tagħna jew kellha liġi tagħna kienet waħda laxka imma mhumiex eh, kif diġat u kifat u koll konna taħt l-iskrutinju stret eh, eh, tal-IMF u ta' Trojka. Kien hemm ukoll emendi, reviżjonijiet eh, f'ċertu setturi biex anki namlu l-affarijiet iktar stringenti hija fuq ratifika. Iva, dommu f'moħħkom li aħna konna l-ewwel stat membru li adottajna rezoluzzjoni għall-liġi bankarja li fil-fat eh, iktar iktar vinkolanti. Fil-fat, eh, ir-regola li għan, il-liġi li għanna iktar vinkolanti minn dak li liġi propost mill BRD, eh, ġveri aħna użajna l-odda ta' ta' bejlaw ta' u issa qed nistennew ratifika għal konformità sħiħa jekk alla jrid eh, sal-aħħar ta' xahar. Sissa qed tkun saħli. Sudan. Grazzi, vajna fil-fatt nixtieq nerġa' lura għal dan il-punt il-modell tal-Bejlin. ċipru fil-fatt kien l-ewwel pajjiż tal-Unjoni Ewropea li f'Marzu 2013 applika il-Bejlin b'mod bisħieħ fil-fatt, inkluż anka jiġri depositi l fuq minn 100 miljun euro b'range ta' 400 ta' 47.5 dan fil-fatt ġab eh, problemi għal banek eh, ċiprioti eh, fil-fatt il-dawn bdew jiġgunu meċxija minn barranin u fil-fatt il-credit crunch u anka non-performing loans zdidu il-fuq minn 150% u dawn esponew ukoll l banek fil-Greċja. Il-kontrolli internazzjonali wkoll baqgħu attivi għal sentejn u dawn waslu l-problemi serji fl-ekonomija ta' Ċipru. Jiġifieri kien hemm kriżi ta' kredibilità u fiduċja ta' sistema bankarja illi ġiet ikkawżata mill-bejlin u din tip ta' kriżi bħalma intiet fil-diskors ta' ftuħ tiegħek hija assolutament impossibbli li wieħed jomoda fi żmien daqshekk żgħir, tagħmel ħafna ħsara lill ekonomija u anka iżid il-fondi tal-funding propju minħabba dawn non performing loans. Il-mistoqsija tiegħi għalhekk lilek hija biex tgħidli kemm din kienet miżura tajba jew le u anka rigward il-mizuri illi jinkludu l-kontijiet attwali u għatajjeb u għaxxira illi wieħed iqis dawn il-kontijiet bħala investimenti u għalhekk tpoġġihom suġġetti għal bejlin fejn iċ-ċittadini kollha huma obbligati illi kollom eh, kontijiet kurrenti u taħseb illi u għaxxira illi biex tistabilizza s-sistema jiġri bħalma jiġri madwar id-dinja kollha illi kollok bank ċentrali illi iqis illi kunem hemm bilanċ skont il-valuta legali. Taħseb li din hija mod tajab kif tħares liċ ċittadini eh, mod kif tħares jiġifieri il-kontijiet kurrenti ta' dawn iċ-ċittadini illi mhumiex investiment huma sempliċement rekwiżiti eh, mitluba miċ-ċittadini, partikolarment Eh, wara illi fl-2016 il-banek kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu sottoposti għal din is-sistema l-ġdida. But I hope that Ejja, minnu, ma nittama li ma jkun hemm eh, l-ebda banki ħor li għadu minn din eh, l-istess sistema ta' bejlin, li kellu effett devastanti fuq l-ekonomija tagħna. Jena, Eh, nista' ngħid li fejn insabu l-luma minna kisba kbira l-qudiem dak li jgħatinti huwa veru fuq il-konsegwenzi eh, ta' telf kbir eh, ta' għana id-depositi id-depositi tal-mittelf ta' taħt il-mittelf ġraw f'bank wieħed u parzialment f'bank ieħor U li ġara kien il-depositi li kienu bejn kienu 25% tat-total u il-bqija kienu taħt il-limitu ta' 100.000. Ġviri ġew imħarsa. Ixtaqt insemmi jela li inti inti għati li kull depositu fil-fat tħassar, mux eh, minnu dan, fil-fat kien bank wieħed biss eh, minn numru ta' banek eh, kien bank enormi ċertament, bank sistemiku, imma anke jemmek i-depositi mhux żgurati kienu 25% tat-total tad-depositi, però l-effett ċorta kien wieħed kbir ħallasna bil-qares, eh, l-izbali li għamena fl-modi, intom għattu jek danu ġust, le, le, mux ġust, u ġust imma għal-minna ħallas it-taxxa biex eh, biex eh, jiprofa jisalva l-banek, le, le, ma hija dilemma. U t-tweġiba hija li rridu nizguraw li <laughs> ma nerġawx nisibu ruħna mek eh, fil-bidu tal-2013 naħseb eh, situazzjoni eh, kienet inevitabli fil-ċipru ridna nieħdu din id-deċiżjoni ċertament wieħed ma jistax ikun sodisfatt biha imma <laughs> x'kienet tkun l-alternattiva għal fatt li min ħallas it-taxxa kien 7.5 fil-mija dak iż-żmien e, id-dejn e, u dan kieku kien jiżdied għal xi 11 e, fil-mija. Iġviri t-tweġiba hija dik ma nafx l-aħjar suġġeriment li nista' nagħti huwa illi permezz tal-Unjoni Bankarja permezz din is-sistema nistgħu naraw illi jkunu nistgħu narixu minn qabel fil-waqt ħalli l-affarijiet ma jaslux punt kritiku uh, bħal ġara fil-modi, grazzi. Thank you, Bernard Mono. Grazzi, Sur Bernard Mono. Iva, grazzi Sur President, eh, Sur Ministru, eh, Iva, fl-2013 intom benefekajtu eh, minn għajnuna ta' 10 biljoni mit-trojka u għallura ġifiri flus mill taxpayer Ewropew. Eh, tkellimtu dwar il-mekkanizmu tal in eh, eh, li kien jikkonsidra mm, il-banek li kellhom kapital tmin darbit ikbar mill-kapital ta' pajis komen, ta' Matuna dak iżmir li ma kien ma kienx hemm għalfejn inkwetaw, smajna wkoll li dan kien każ uniku issa mill-2016 law sfortunatament dan il-mekanizmu ta' bejlen qed narawh eh, implementat band oħra. Nafu li eh, sfortunatament din is-sistema ħadd wassal għal sitwazzjoni simili ta' ċipru eh, u ħafna drabi eh, ħajjitfaw ħajjitfaw b'darhom mal-ħajt il nies li għandhom deposit ġifieri fl-aħħar fl aħħar mill-axħar dawk li ħaj gwadani huma ma dawk li u ma favu sistema ta' finanzi għala kasino. Intom, xkienu il-proporzjon ta' ta' ċiprioti mil-quta mil-mizura ta' bejlin. U kif intlaqtu dawk il kellhom depoziti iktar minn 5,000 euro. Mbagħad Tkellimtu ukoll dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż illi eh, marret il-qudiem, eh, imma x'inhu l-impatt reali eh, fuq il-purchasing power reali tal-familji ċiprioti. Jena ma nafx jekk fim stajp il-mistoqsijiet kollha tiegħek imma permetti li ngħid aħna ma rċevejniex għaxar biljun euro milli SM fl-2013 biex inwiznu l-banek tagħna Da kien eh, propju il-punt, aħna marċevejniex dan l-ammont, eh, ċevejna inqas minn 8 biljun mill-2013 eh, sissa. U mit 8 punt 1.6 biljun marru biex wiznu l-banek mill-bqija il-finanzjament kien maħsub eh, biex nħansu l-ura id-dejn. U kol eh, ċertu deficit fil-bidunet meta kien għanna deficit eh, dik kjarifika zejra fuq la poċ li ħna ġavejna minnħat tal-IMF taħt l-ISM l-idea kienet propju li ħna ma għax eh, l-appoċ eh, u l-banek kienu sempliciment rekapitalizzati eh, permezz tal-konverzjoni sforzata lejn lejn l equity Issa, fu kemm kemm mm, mill bejlene li jaffetwa l-ċiprioti u dawk li ma fitwaxeq lil non ċiprioti. Stanejt li eh, żewġ terzi eh, tal-persuna fetwati kienu ċiprioti eh, imma tal inqaz dawn ma kellhomx il-maġġoranza tad depoziti hemmhekk kellhom fil-fatt ftit minnhom kellhom ftit minn nofs u ftit iktar minn nofs kien kien ta' sieda non ċipriota. Ġviri, eh, bitweġiba l-mistoqsija tijak fuq l-effetti negattivi tal-bejlin u x'effetti ħalliet eh, din is-sitwazzjoni qatt ma rajna qabel eh, u kif il-fatt aħna għadna qegħdin bil-mod il-mod nirkupraw. Grazzi ħafna Grazzi għall insights tijak, Iva, et naraw li inti għet implementa mm, reformi strutturali, konservazzjoni fiskali, et naraw fl-axħar irkupru, et naraw ftit surplus, et naraw irrata taqat tonqos, u dan kollu, din kollu veru. veru eh, Issa fuq ir-rabta eh, bejn il-fiscal consolidation eh, u eh, l-irkupru l-mixalejn tkabbir, nafu l-reforma strutturali, enet biex l-ekonomija tirritorna għal tkabbir. il misoqsijati hija li ma huma l-miżuri li intom ħattu li tħossu li l-iktar kontribuċew biex ikun hemm il-kompetizzjoni il kompetitivita anzi u l-fiduċa l-ura ta' ċittadini u fuq il-konservazzjoni fiskali li mkienu eh, kien kien it-naqis ta' infiq illi wassal biex intom tiksbu eh, it-naqis ehm, fin-nefqa u fuq eh, il-programm wara 3 snin ta' bailout kif tistaw tqisu illi dan kollu għamil l-ekonomija kom iktar kompetittiva. Fuq eh, l-autorità ta' telekomunikazzjoni, eh, dan eh, kien parti mill-programm ta' privatizzazzjoni li suppost isir sa' marzu, kif tistaw tbassru illi dan kollu ħajsir fattibli f'qasir żmien issa Iva, nasab li l-eżempju tagħna juri illi l-konsolidazzjoni fiskali u eh, il-fat li wieħed eh, jerġa' iġib il-prospetti ta' kabbir naħseb li mhumiex eh, neċessarjament jeskludu wieħed li liħor jiddependi mill-taħlita ta' politika, mill-mod kif wieħed jikseb il-konsiderazzjoni fiskali u jekk dan isirx mod li favorixxi tkabbir jew nkella jekk fil-fatt eh, iwassal għal eh, kontrarju ġviri ikompli jitfa l-ekonomija iktar lura. Jekk wieħed eh, iżom l-istabilità fiskali ma fl-istess ħin qalbini biżejjed biex jara naqra li huma elementi ta' nefqa fil-budget li mhumiex partikolarment qed iwasslu għal tkabbir, Ġveri, jett nitkelmu dwar konsiderazzjoni mirata, naħseb li dan possibilment huwa l-aħjar mek biex eh, wieħed eh, jilħaq eh, il-miri tiegħu. U dak li għamilna aħna. u li kontribwixxa l kupru tal-ekonomija reali n-xienna nħorġu l krizi u naqbdu triq ta' tkabbir permezz tal-konsiderazzjoni fiskali. Nista natikom eżempju wieħed ta' dak li għamilna, għax kien hemm membru eh, li semma dan. Aħna fil-fatt eh, ma tantx naqqasna minn nefqa għal eh, welfare imma tebna sistema rajna li jkun hemm set ta' kriterji uniformi eh, aġenzija waħda eh, li eh, toħroġ ħlasijiet u mhux bosta kif ukoll mekkaniżmi ta' kontroll kredibbli li jippermettu l-inklużjoni ta' beneficjari ġodda li ċertament jifhem li f'sitwazzjoni fejn għandek atoli hija realtà ma fl-istess ħin eh, sistema illi ma tkomplix eh, iż-żid eh, in-nefqa tal sistema soċjali. Rajna wkoll dawk illi kellhom pereżempju savings dawk il qatt ma suppost kellhom aċċess għal dawn il-benefiċċji soċjali. Aħna dak li proponejna kienet politika ta' sens komun, la ta' xellu kull qas l emin u naseb ekk nafacċaw il-politika ekonomika, l-istess fuq il-privatizzazzjoni, dan huwa punt illi għaldu fuq il-lista li jem ta' ta' attività li għadha titissir, hemm eh, program ta' ta' licenzjament, eh, hemm eh, per esempio l-port, hemm Eh, resort eh, ta' frimkien ma' kazino li eh, ħanwelluħ u koll un-bat proċeduri oħra l-privatizzazzjoni kemm jista' jkun ħa anħaffu b'dan e kif ikonna ehm, n-approvazzjoni minnaħat tal-Parlament, il-Senjura Ferreira. Grazzi ħafna, Ministru, tal int prezenti hawnhekk, grazzi ħafna tal ispjegazzjonijiet tijak, un it-tama tassew li eh, il-program jispeċċa mill-aktar fis possibli. L-ura għal dak il-ġara, inti semmejt eh, li kienem nuqqas ta' kontrol, nuqqas ta' politika, meta nħares lejn eh, ċifri li għanna rajt li jentom kelkom eh, dejn, eh, dejn ġenerali tal-gvern bax eh, bħala percentaċ tal-GDP fl-2010 kelkom 56% ġifiri kien tassew bax imma kelkom dejn kbir fi settur privat, al kontrarju fejn kelkom kważi 300% tal-GDP u nafu li dan l-element għadu għet jikber, din hija Realtà fl-2014 kelkom 348% tal-GDP bħala dejn ta' settur eh, privatu naħseb li dan huwa dak eh, illi eh, kkawża l-problemi li qegħdin fihom fil-fema tiegħi f'evalwazzjoni tal-problema nara pereżempju fit bassir tal-ħarifa minna tal-Kummissjoni li raġuni ta' tkabbir mhijiex tassew marbuta mal-isforz ta' konsiderazzjoni fiskali u hawnhekk qed nikkwata. Wara tliet snin f'reċessjoni l-irkupru kien partikolarment davut ta' tnaqis tal-konsumazzjoni fost eh, u koll inflazzjoni Kien hemm tkabbir ta' investiment iva pożittiv, eh, però dan eh, kien ehm, kien ukoll ehm, bilanċat minn esportazzjonijiet, ġifieri eh, minn importazzjonijiet, ġifieri minħabba minħabba illi il-proċess ta' ġustament sar iktar bil-mod ma kienx daqshekk għalla rida naħseb għalhekk kontu daqshekk eh, b'suċċess. Mbagħad intom eh, għattu li rċevejtu eh, l-ewwel state aid ta' 1.5 biljun euro u issa innegozjajtu 170 miljun ieħor. Issa x'inhi l-qada bankarja tal-settur bankarju bħalissa u biex nala x'inhi l pożizzjoni tiegħek vizavi l-agenda fiskali Ewropea. U xinu timeline għal banek għat-trasposizjoni tal-garanziji eh, fuq id-deposit eh, Iva, kienet eh, fil-fat kustjoni ta' dejn publiku ma' u koll ta' ta' dejn privat il-finanzi pubbliċi nafu li kienu eh, situazzjoni ta' sew imwera, intom eh, semmejtu dan, u eh, minajr l-appoċ li tajna l-banek inqas minn 50% fl-2008 kienem il-percentax tala l-iktar minn 85% fl-2013 ġviri meta kena bżon nwiznu il-banek aħna ma stajniex nejnu għamu għalek aħna kena imorru għal-bejlin. Ġifiri kienet eh, taħlita ta' problemi fiskali u bankari. Dan huwa biex nurikom li kienet problema eh, dwali. Eh, kena rezervi fil- eh, rezervi eh, li kienu kompletament eh, kompletament vojta ma kellna xejn fil-bidu ta' dan il periodu mbagħad bil-mod il-mod l-irkupru kien dovut parzjalment għażieda fil- konsum privat, ma dan ġi wkoll imsaħħaħ permezz tal-politika fiskali permezz tal lażla tagħna illi ma nafsux in negozji u ċittadini biktar u iktar taxxi. Din iż-żieda fil-konsum li hija parzjalment eh, twassal il-pajjiż biex joħroġ mir-reċessjoni ħorqot situazzjoni fejn naqasna it-taxxa biex ninċentivaw eventualment iktar eh, nista' nifhem li hemm opinjonijiet divergenti fuq din il-kwestjoni, però il-rekord tagħna jitkellem waħdu. Is-settur privat tagħna, ġifieri il-kumpaniji kif ukoll l-individwi setaw jifelħu għal dan ix-xokk qed jirkupraw qed joħorġu l-ekonomija mir-reċessjoni U dan ħafna minnu grazzi minħab grazzi għall-azliet politiċi tagħna illi ma nżidux it-taxxi imma illi niksbu konsiderazzjoni fiskali tal-inqas bin-nofs billi naqsu l-ispejjeż u niffaċilitaw l-kupru ta' l-ekonomija reali. Thank you, Gunnar Hockmark. Grazzi l-Onorevoli Hockmark. Grazzi ħafna Ministru. Jiena nixtieq nisaq li u ankoraġġanti ferm illi nisimaw illi issa ċipru it triq it-tajba minkejja il-problemi li fadlilkom. Jina nutajt illi xiftit mill-kollegi tiegħi hawnhekk donhom imħasbin dwar dan għaliex eh, u ma jaħsbu li taqbattu triq tajba ma b'dak li huma jaħsbu li huma politiki ħżina tagħkom. Imma jiena naħseb li mod ġenerali aħjar illi sejrin eh, fid-direzzjoni tajba mill-li ftik il-ħażina. Naħseb li din ħbar tajba għaliex bekk nuru illi eh, meta jkun hemm kriżi tista' tagħmel xi ħaġa biex tirranġa sitwazzjoni. Jiena nixtieq insaqsik żewġ affarijiet. L-ewwel net eh, nilqa ġida tiegħek li timplementa l-BRD. Imma eh, mill-esperjenza li ksibt inti f'dawn l-aħħar snin, Taħseb li jkun iżjed importanti għal futur dwar il-qafas eh, regolatorju komuni tagħna kemm dwar is-settur bankarju u anke dwar is-sorveljanza makroekonomika. X'taħseb illi aħna implementajna tajjeb, x'taħseb illi għasfadilna nimplementaw, dejjem mill-esperjenza li ksibt. Eh, x'taħseb illi misna implementajna, x'taħseb illi eh, missu kien mod fil-qafas regolatorju forsi ma kienx. Mela, inti għawek jgħat għajem bont importanti ħafna. Għalix, għawek il-kustjoni dwar xħan italmu mill-krizi, jekk nistaw xinsibu rimedji jew inkella mod kif l-ekonomiji Ewropej għom iżjed sodi sabiex ikunu jifilħu għal diffikultajiet ekonomiċi li jmiss għaliex Zgur illi ser inkunu qed naffaċċjaw sfidi ekonomiki ġodda. Dwar il-banek, xtaqt nisħaq l-importanza tal-supervizjoni b'sens komun. Jinterrompi il-President, kollegi, kieġokkom zomu silenzju. Mela kontet najt illi irridu nufasizzaw il-bżonn illi kunem supervizjoni raġonevoli b'sens komun. Supervizjoni illi ma naħduwix minn estrema għall-ieħor, ma nistawx noqogħdu eh, nidbandlu bej perjodu ta' supervizjoni laxka wisq għal perjodu ieħor ta' supervizjoni estrema li tkun supervizjoni illi toħnoq il-settur bankarju u fl-aħħar mill-aħħar anka l-ekonomija u li daħala eh, serje ġdida ta' ta' diffikultajiet minħabba li jkun hemm kif qed ngħidu supervizjoni eċċessiva. Taka eh, huwa suġġerimenti għaj pittost wiesa dwar il-settur bankarju. Dwar regoli fiskali, eh, waqt żminijiet tajbin, fejn kollox sejjer tajjeb, emmek hija l-problema li xemmek aħna nippermettu illi situazzjoni fiskali taqbad eh, ħażina. U bat strutturalment ikun diffiċli li nikkoreġuha u Imbagħad meta nidħlu fi kriżi diffiċli illi nsibu soluzzjoni anke l-istrument fiskali ejja niftakru illi il-ktib ta' Kins mandux ehm, jgħid li rridu nżommu d-dejn f'livell baxx meta jkunu f'sitwazzjoni ekonomika tajba sabiex imbagħad ikollna marġni fejn nollu id-deficit jekk eh, niġu f'sitwazzjoni ekonomika batuta. Aħna nalħab tiramna affarijiet bil-maqlub u dak huwa żball. Pervanx Beres. L-onorevoli Grazie ħafna, Sur Ministru il-pajis eh, tijak eh, jekk irrobkom silenzju fl-awla. Il-pajis ta' komerċi jeva f'kondizjonijiet eh, xi kultant il-ħolqu ħafna għajdut il-lok biex intom bil il-mot abdu tri tal-kupru dan dejjem skont il-prinċipju ta' u jider li wasana f'punt illi nor u l-istess prinċipju għal fiskalità sinti eh, biex tiġġustifika rata ta' stazzjoni baxxa fuq eh, il-kumpaniji tgħidulna eh, li oħrajn jagħmlu l-istess minn tomx waħedkom u allura li oħrajn għandhom segwu l-eżempju ta'kom. Issa ma tarfux intom fil-mod kif tagħmlu l-affarijiet, ġifir impozizjoni ta' tax baxa fuq il-kumpaniji hija parti minn strateġija biex tiġdu lejkom investimenti minħabba mm, il-għada ġeografika tagħkom imma li ma tħux in konsiderazzjoni il-għada ekonomika ġenerali tal-Unjoni. Illi fil-fatt hija mod ta' kompetitività żlejali u li ma twassalx għal konsiderazzjoni ta' zona euro li tant għanna bżonna. U intom tafu eh, x'moment ta' prova dejtu eh, minnu tafu illi situazzjoni ta' dejn kienet waħda kritika u tassew xeklitna biex nikkonsolidaw id żona euro. Naħseb illi jom ħanaslum kien jekk aħna mhux ħan indirizzaw il-kussjoni tal-fiskalità. Issa fuq eh, it-taxxa korporativa, intom qed il pajzi l-oħra m'għandhom xejn x'jamlu ħlief illi jagħmlu bħalna. Issa aħna rridu ngħid għandna x'ngħidulkom ukoll li aħna ma nistgħux ehm, namlu l-istess eh, għannom ta' solidarieta li jintom irġavejtu naħseb sur ministru eh, minna ħatakom nistennew li jintom u koll eh, tbidlu l-fema ta'kom fuq dan il-sujġet toħdu xejdu n-nas ma l-oħrajn jamlu l-istess u li għadda pitada inkunu nistaw nserħu fuqkom u li tkunu fuq l-istess parna maħna ċoħe dwar din solidarieta Ewropea. I'm in favor of consult Jina favur illi insaħħu l-Unjoni, imma jekk hawnhekk nissuġġerixxu li nsaħħu l-Unjoni billi nollu t-taxxi, naħseb illi tkun tattika ħażinna kif insaħħu l-Unjoni. Jekk hawn qed issuġġerixxi li pereżempju għandna jkollna livell eh, minimu ta' tassazzjoni, jiena lesti nikkonsidra l-possibilità jekk imbagħad nikkonsidraw li konna livell massimu tal-fiq pubbliku. Aħna lesti li konna livell massimu ta' infiq pubbliku biex insaħħu l-Unjoni. Ejja ngħidu pereżempju eh, infiq pubbliku li ma jisboqx l-40% tal-prodott domestiku gross naħseb li kun oli biżejjed lesti li eh, nikkombinaw flimkien dawn iż-żewġ miżuri jekk iva mela jiena lest nikkonsidra dik il-possibilità. Pero jekk qed tissuġġerixxu illi minħabba li xi stati membri iridu jonfqu parti ola mill-prodott domestiku gross forma ta' infiq pubbliku, dana mhix il-kwistjoni intom li qed tagħmlu huwa illi tassiguraw li għandkom kompetizzjoni zleali f'termini ta' eh, kemm hija attrattiva l-ekonomija ta' pajjiżkom. jina għad nifem il-frustrazzjoni tijak, pero għed nħoss li inti, inti għed tizvijam il-kustjoni. Anke jek ikonna livell minimu ta' tassazzjoni, dom lesti illi taċċettaw livell massimu ta' nfiq publiku għalix jekk tridna nibbażaw it-tisħiħ tal-Unjoni skont l-approċ tagħkom lejn is-settur eh, pubbliku, hemmhekk mhux se nesċinna insaħħu l-Unjoni. Laħseb li l-Unjoni ma nistawx insaħħuha eh, jekk ma jkunx hemm impenn li nilħu il-miri fiskali. Jiena nemmen li jkun hemm li għandu jkun hemm budget ibbilanċat. Jekk inti temmen pali, mela dan jista' jkun eh, pass fil-konsolidazzjoni tal-Unjoni. jekk ma jkunx hemm impenn serju għal miri fiskali jekk eh, ma nkunux lesti illi nkunu eh, daqsxejn flessibbli b'dawn il-miri nkun qegħdin nikkompromettu eh, l-Unjoni. Grazzi, mhux ħan solvu dan id-diskwit kbir illum imma Eh, mela l-lura eja nisimaw eh, kalima oħra. Grazie ħafna biex ma ndewimx eh, il-votazzjoni eh, mista sija sempliċi tweġiba faċli eh, il sena li għadiet nedejna l pjant ta' vestiment Juncker pjan ta' vestiment fuq meda twila ta' żmien biex in-edu fosse pajjiżi prioritari dawk li l-iktar li għandhom bżonn dawk li kienu qed jagħmlu l meħti meħtieġa biex jirċievu l tal-Europa. Issa ċipru diġa resqet proġetti jew taħseb li tista' tgawdi minn dan il-proġett ta' investiment eh, fil-futur. Qarib, grazzi. Uh, I mean, we, we definitely hope. Nittamaw, kienem xi sottomissjonijiet, aħna għanna relazzjoni tajba mal-EIB, li IB diġa jgħat janalizza ċertu eh, suġġerimenti tagħna u nittamaw li nixinna nilħu il-kriterji għal finanzjament ta' ċertu proġetti. L-Università ta' Ċipru fil-fatt eh, u rrit eh, rida soda fil-sottomissjoni ta' proposti tagħha, allura nittama illi anka fuq livell ta' Unjoni Ewropea din l-iskema tkun tista' taħdem sew u tagħti daqqatit għall-irkupru tal-ekonomiji tagħna f'dan il-moment ta' bżonn. Grazzi, l-aħħar kellim Kostas Mavridis. Grazzi, President. L-ewwel nett kellem bl-Ingliż biex nagħmel eh, kjerifika politika li fil-bidu ta' sessjoni l-lum kien hemm eh, komment mill-kollega tiegħi li il-frit Inkun ċar għaliex kien hemm referenza għal għal nofs ċipru li huwa tork, m'hemmx nofs tork u laqas nofs Grik, hemm Repubblika ta' Ċipru il hija Repubblika sovrana u li hija parti mill-Unjoni Ewropea, allura naħseb minn l-qoddim. Tajjeb li nqodu attenti bit-terminoloġija. E, irridu ngħidu li terz ta' Repubblika ta' Ċipru hija qiegħda taħt il-ħakma legali ta' Turkija. Ħana l ekonomija U għek għan itkellem bil-sin nazjonali tijaj u nilqa il-ministru għawek. Mela, sur ministru, zewċ mistoqsijiet osra. Ġimma ilu waqt il-plenarja ta' Strasburgu ivvutajna favur rapport dwar il-politika ta' kompetizzjoni u ħani kwota emenda kienet waħda mill-emendi li għamiltina fil-fat. Dena sejja fuq il-Komissjoni sabiex t-neħi l-kriminalizzazzjoni ta' eh, prattiċi eh, slejali li jintużaw fil-settur bankarju. Kif taf jina il ħafna snin nisħa illi ġibru huwa eżempju ta' x'mandekx tagħmel dwar ċertu dispożizzjonijiet fil-kontratti tal-banek u x'se tagħmel dwar danek joġbok. U kieġbok issemmilix dwar ombudsman għal-banek għaliex il-deċiżjonijiet ta' ombudsman m'għandhom l-ebda seta legali. Umbat eh, xi ħaġa oħra wkoll dwar non-performing loans Għawek eh, fl-Unjoni Ewropea għandna ċertu mekkanizmi li twaqfu għal stati membri oħra. Issa fil-kas ta' ċipru xed jiġri, aħna għandna l-ikbar problema. Rridu aħna mekkanizmu bħal dan jew le. Grazzi ħafna. L-ewwel net. Nixtieq insemmejna l-Ombudsman Albanek għax naħseb li huwa istituzzjoni importanti ħafna li għandna f'Ċipru Il-problema dwar ċertu prassi li eh, ġew konsidrati eċċessivi hija li dawn kienu illegali u peress li kienu illegali mhux faċli illi eh, tirranġom. Speċjalment eh, mhux faċli li inti kollok seta li Ehm, seta retroattiva. Imma se l-affarijiet imbidlu u rridu nħarsu il-qoddim biex nirranġaw xi ħaġa b'mod retroattiv, xi ħaġa li fi żmienha kienet legali, hija diffiċli legalment u naħseb li tifhem dan il-punt. Issa dwar il-self improduttiv dwar non-performing loans, naħseb illi wek eh, qed titkellem dwar eh, kumpaniji ta' għall-manager tal-assi. Dika dawk affarijiet li f'ċipru m'għandniex. Barra minn hekk, kif rajt fin-nota spjegattiva li ġiet imħejjija għal membri ta' dan il-kumitat, il-kaxxa tal-odottana hija kompluta għandna leġislazzjoni ġdida dwar l-Ombudsman Albanek, l-Ombudsman Finanzjarju, għanna leġislazzjoni ġdida dwar is-self. U għanna dawn il-ħafna odot illi nistaw nużaw sabiex nikkumbattu din il-problema. Dak li sissa mannix huwa kumpaniji għal maniċajta tal-assi u dan mannix għaliex għadna ma sibniex tweġiba sodisfaċenti għal mistoqsija min ser eh, jiffinanzja din il-kumpanija, min ser ħalla salija. Jekk għal darbohra se nkun l-kontribwenti, ma naħsibx li dik hija soluzzjoni tajba. Ser ikunu qed eh, inħottu knisna biex nibnu oħra. Imma jekk nistgħu noħorġu b'modi oħra kif nistgħu niffinanzjaw kumpanija bħal din, mela hemmhekk aħna nikkonsidrawhom u lester niddiskutu dejjem bħal dik. Grazzi ħafna, naħseb illi kienet skambju ta' femmiet interessanti ħafna. Dan il-dialogu ekonomiku huwa forum importanti għal eh, dibattitu għawek fil-parlament, dibattu anka kwistjonijiet fiskali, grazzi lill ministru eh, Gergadis tal-li kien jgħad għawek f'din il-diskussjoni maħna. Aħna ser konna dialogu eh, mal-president Tyson Blum fit-18 ta' frar, ħajkonna sessjoni ta' filodu bejn eh, l-10 u n-nofsija. Issa ħanifqu għal 3 minuti biex imbagħad nibdew l-votazzjoni. Grazzi ministru għal darbohra. Okay, yeah, colleagues, we can start. Ma mela, kollegi nista' nibdew sessjoni tal-vot. L-ewwel vot. Sinjur Reinfeldt. E għandi kumment għasir fuq il-rapport dejs li għanna nappoġġaw għanna negozjat il-kompromessi koll. U Brian Hayes għamel biċċa xogħol eċċellenti, jiena nixtieq ngħid li għada jopa se jippubblikaw rapport fuq l-istress test tal-fundi ta' pensjoni. Illi huwa rilevanti ħafna għal dan ir-rapport u jiena nittama illi ir-rapport ter se jkollu l-istess flessibilità u meta joħorġu elementi minn dawk ir-rapporti li bidlu jew jaffetwaw il-pożizzjoni tagħna fit-trialogu iridu eh, jittieħdu f'konsiderazzjoni. Rapporter. Iva, l unnet president jena ma nishtiċ nipreġudika l-voti ta' dawn il-rapport u l-kompromessi kollha. U jiena nifeb illi il-kwistjoni jekk għandix niftħu negozjati direttament se jsir wara il-vot fuq is-sustanza tal-proposta. U umbat l-opinjoni tiegħi eh, nibnija eh, fuq dawn ir-riżultati. Naturalment. L-għonet rridu nivutaw, umbat naraw u nisimaw il-proposti tiegħek. U nittamaw li jkunu pożittivi. U naturalment jiġri jiġri wara kulħadd se jikonsidra. jekk se fit-tralogu kif ukoll fil-plenarja. Nibdew bl-emenda 435 favur Ejja għamlu verifika fuq il-karti l-ewwel. Verifika tal-votazzjoni. Tal-korrettezza. Em Em vota eh, vot wieħed żejjed minn naħa tal-alde. Eh, wieħed minn tal-alde ma m'għandhomx jivutaw. Tajjeb, issa tajjeb. Em żewġ kollegi mhux qed jivutaw bil voting card. Tajjeb. Mela l-emenda 435, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 436, favur. Kontra. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa ma ddiċ. Emenda 380, l-emenda l-oħra ġiet irtirata, 437. Etnejn irtirati ta' Paul Tank, mela 42, rapporter, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Il-kompromess A, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Kompromess B, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 440 u 442 u kol favur kontra astensjoniet maddiċ. Kompromessċi favur kontra astensjoniet għaddit. 446 favur kontra astensjoniet maddiċ. 445 favur kontra astensjoniet għaddit 46 favur kontra verifika fuq 46 votazzjoni mistuħa. votazzjoni maluqa maddiċ 24 empl favur kontra Astenzjoniet. verifika fuq 24 empl votazzjoni mistuħa. votazzjoni marruqa. Maddiċ. 47 rapporter favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Issa għanna grupp ta' emendi li nivutaw unblock. 449, 451, 439 u dana sa' Ija lista twila ħafna minn 449 sa 426. Xi passi. U nivutawhom kollha flimkien daw. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma dewx. Il-rapporter. 48. Favur. Kontra. Astenzjoniet. għaddit. 29. 49. Favur. Kontra. Astenzjoniet. għaddit. 50. Favur. Kontra. Astenzjoniet. għaddit. 51. Favur. Kontra. Astenzjoniet. għaddit. 52. Favur. Il-ħodor favur, iva, favur kontra, astenzjoniet, għaddit. 53 favur kontra astenzjoniet għaddit. 54 favur kontra astenzjoniet għaddit. 55 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess di. Favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 57 favur kontra astenzjoniet għaddit. 453 favur Le, di ta' A, skużawni. Mela, essa naddu għal 458. No, 58. Il-fazna li mis. 58. Favur. Ija emenda wahda, mux blok. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess E, favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess F, favur kontra astensjonijiet għadda Kompromess G. Favur, kontra, astenzjoniet, għadda. 460 favur, kontra, astenzjoniet, ma Le Kompromess H, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Emenda 489, favur, kontra, astenzjoniet, ma ditx. Kompromess I, favur kontra astenzjoniet għadda. 499, favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess ġej favur kontra astenzjoniet għadda. 518, favur kontra astenzjoniet maddiċ. 99, favur kontra astenzjoniet għaddit. 521, favur Tajjeb mela, 521 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess kappa favur kontra astenzjoniet għadda. 540 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 541 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 542 favur kontra Astenzjoniet. Maddiċ. Verifika. Il-votazzjoni miftuħa. 542. <clears throat> Il-votazzjoni marwa. Maddiċ. 545 favur kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 101 favur kontra. Astenzjoniet. Addit. Kompromess L għanna emenda orali. Mela l-ewwel se nivutaw l-emenda orali minn Ant Sof Intvelt. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Mela l-kompromess kollu issa nivutaw bl-emenda orali. Favur kontra astenzjoniet għadda. 103 <clears throat> favur kontra astenzjoniet għaddit. 104 favur kontra astenzjoniet għaddit 547 favur kontra. Verifika 547 votazzjoni stuħa. <coughs> Votazzjoni marruħa. Ma ditx vot wieħed 548 favur kontra Mela, nerġaw, 548 favur kontra mm, jider li ġiet adottata, ma namlu verifika. 548 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddiet. 105. favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 106 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 549 favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Kompromess M, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess M. favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess O, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess P, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess Q, favur, kontra, astenzjoniet, għadda 141. Favur. Kontra. Verifika 141. Votazzjoni ftuħa. <clears throat> Il-votazzjoni marwa. Għaddit 142 favur kontra astenzjoniet, għaddit 594 u 25 Fem. Favur kontra astenzjoniet ma ddiċ, ma dewx. 143 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess R. Favur kontra astenzjoniet għadda. 156 u hemm xi emendi identiċi. Favur kontra astenzjoniet għaddew. 614 favur kontra. Mux qed nara idejkom. Verifika 614, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. 615 favur. Le, taqa, skużawni, din emenda taqa. Mela 616 favur kontra verifika 616. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marwa. Ma ditx. Mela 617 favur. Kontra. Astenzjoniet. Naħseb li għaddiet, ma namlu verifika. Għax eh, viċin ħafna. Il-votazzjoni miftuħa 617. Votazzjoni marwa. Għaddit. 619 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 157 favur. Kontra. Astenzjoniet. Verifika. 157 votazzjoni miftuħa. maġoranzi variabili. Il-votazzjoni maluqa ma deċ vot wieħed. 158 u 159 għanna blokka unnek sa 162 favur kontra astenzjoniet għaddew 620 favur 620 favur kontra astenzjoniet deċ 163 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess S favur kontra astenzjoniet għadda. 625 favur kontra astenzjoniet għadda. Għaddit. 165 favur kontra astenzjoniet għaddit. 166 favur kontra astenzjoniet għaddit. 67 favur kontra stazzjoni ta' dit 168 favur kontra stazzjoni ta' dit 626 favur kontra astensjoniet għaddit 169 favur kontra astensjoniet għaddit 170 favur kontra astensjoniet għaddit kompromess T favur kontra astensjoniet għadda 173 favur kontra astensjoniet għaddit 173 174 favur kontra. Verifika 174 naħseb li ma diċ però namlu verifika. Votazzjoni maluqa? Iva, ma diċ. 175 favur kontra astenzjoniet għaddit 174. 629 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess U favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess V favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess W favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 100 għaw ħafna paġni għawnek naqblu u naslu għal 199 favur kontra astenzjoniet għaddis. Il-kompromess X favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess Y favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess Z favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AA favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AB favur kontra astenzjoniet għadda. AC favur kontra astenzjoniet għadda. 221 favur kontra astenzjoniet għaddit. 222 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess AD favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AE favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AF favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 235 favur kontra astenzjoniet għaddit. Nibutaw minn blok daw? Jew le? Għaw xie oġezzjoni nibutaw minn blok kolla flimkien? Mela, minn 235 sa. Le, għanna oġezzjoni. Mela wahda wahda. Kulħadd irid ikun unanimi hawnhekk. 235 favur kontra astensjonijiet għaddit, 236 favur kontra astensjonijiet għaddit, 237 favur kontra astensjonijiet għaddit, 237. Nerġgħu nagħmlu votazzjoni fuq 237. Soċjalisti għandhom minus. Favur kontra namlu verifika fuq 237 naħseb illi dina ma ddiċ. Fis-sens illi eh, fis-sens tal-votazzjoni ma mhux dejjem <laughs> Għamilt traduzzjoni ħażina jgħid il-President. Għamilt traduzzjoni mit-Taljan. Tajjeb, votazzjoni marruqa għaddit 238 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 239 favur kontra astenzjoniet għaddit, 240 favur kontra astenzjoniet għaddit, 241 favur astenzjoniet għaddit, 242 favur kontra astenzjoniet għaddit, 243 favur kontra astenzjoniet għaddit, 244 favur kontra astenzjoniet għaddit, 245 favur kontra astenzjoniet għaddit, 246 favur kontra astensjonijiet għaddit, 247 favur kontra astensjonijiet għaddit, 248 favur kontra astensjonijiet għaddit, 249 favur kontra astensjonijiet għaddit, 250 favur kontra astensjonijiet għaddit, 251 favur kontra astensjonijiet għaddit, 252 favur kontra astensjonijiet għaddit. 253 favur kontra astenzjoniet. skużawni mela l-votazzjoni l votazzjoni miftuħa fuq 253 verifika <clears throat> votazzjoni marruqa għaddit 254 favur kontra astenzjoniet, għaddit 255 favur kontra astenzjoniet, għaddit 256 favur kontra. Naħseb li għadot li diġa accettata. Eh, Forse ħer najt, suppost diġa adottata. Tkun traduzzjoni aħjar. Il-votazzjoni maluqa għaddit. 257 favur kontra astensjoniet għaddit 721 favur kontra astensjoniet għaddit 258 favur kontra astensjoniet verifika, votazzjoni miftuħa le, ma ditx memx għalfejn għamlu verifika kompromess AG favur kontra astensjoniet għadda kompromess AH favur kontra astenzjoniet għadda. 729 favur kontra verifika 729 il-votazzjoni ftuħa il-votazzjoni maluqa għaddit 263 730 u 48 favur kontra verifika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa? Għaddew. 733, favur. Le, skużawni, 733, favur, kon. 733, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Il-kompromess AI, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Emenda 267 favur kontra. Verifika. Votazzjoni mistuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Empl wieħed, no, numru wieħed, favur, kontra. Verifika fu emplu numru wieħed. Votazzjoni mistuħa. il-votazzjoni malluqa. Għaddit, kompromess AJ, favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AK, favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AL, favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AM, favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AN, favur kon, kontra astenzjoniet għadda. 280 favur kontra astenzjoniet ma ditx 282 favur kontra astenzjoniet naħseb illi eh, di għaddiet ma namlu verifika l-votazzjoni miftuħa <clears throat> il-votazzjoni maluqa għaddit il-kompromess AO favur kontra astenzjoniet għadda Kompromess A T favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess A Q favur kontra astenzjoniet għadda. emendat minja favur kontra astenzjoniet għaddit il-kompromess AR favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 302 favur kontra verifika 302 votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Melissa nivvotaw il-kompromess AS. Oxek. E, AS favur kontra astenzjoniet għadda. AT favur kontra astenzjoniet għadda. 308 favur kontra astenzjoniet ma diċ. 309 favur kontra astenzjoniet ma diċ. Kompromess għaw, favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess għaw, favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 316 favur kontra astensjoniet maddiċ. 317 u seba fam favur kontra. Verifika, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Addew. 318 u fam 8 favur kontra. Għandat tkun l-istess eh, maġoranza għaddit 320 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ 319 favur kontra. Verifika 319 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. 321 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Kompromess W. Favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess AX. Favur kontra astenzjoniet għadda. 326 favur kontra. Astenzjoniet verifika 326 u fam 10 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma dewx. Kompromess A Y. Favur kontra astenzjoniet għadda. 308 no, AZ. Favur, kompromess AZ. Favur kontra astenzjoniet għadda. 330 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emp 12 favur kontra astenzjoniet għaddit. 331 favur kontra astenzjoniet maddiċ 332 favur kontra maddiċ 333 favur kontra astenzjoniet għaddit 334 favur kontra namlu verifika fuq 334 le le l-PPM minus mela dina ma mish aċċettata il-torti għaj. Kompromess BA, favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess BB, favur kontra astenzjoniet għadda. <clears throat> Emenda 344, favur kontra astenzjoniet maddiċ 345 eh, favur kontra astenzjoniet għaddit, 346 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 347 taqa, skużawni, 348 eh, favur kontra astenzjonijiet eh, maddiċ 349 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Kompromess BC favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess BE favur kontra astenzjoniet għadda, BE favur kontra astenzjoniet għadda, Kompromess BF favur kontra astensjoniet għadda. 366 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess BG favur kontra astensjoniet għadda. 371 favur kontra astensjoniet madiċ, kompromess BH favur kontra astensjoniet għadda, kompromess BE favur kontra astensjoniet għadda, emenda 378 favur kontra astenzjoniet diċ 379 favur kontra astenzjoniet diċ M plus 16 favur kontra astenzjoniet diċ 381 favur kontra astenzjoniet diċ 383 favur kontra astenzjoniet diċ kompromess BJ favur kontra astenzjoniet għadda Kompromess bi K favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess le, emenda 388 favur kontra astenzjoniet ma diċ, Empl 17 favur kontra astenzjoniet ma diċ, 26 favur kontra astenzjoniet għaddit. 389 u zewċ emendi oħrajn identiċi favur kontra astenzjoniet dewx. 392 favur kontra. Astenzjoniet maddeċ 27 favur kontra. Astenzjoniet ma għaddit. Kompromess BL favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess BM favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess BN favur kontra astenzjoniet għadda Emenda 404 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ, 405 favur kontra astensjonijiet. Naħseb li dija għaddit. Verifika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa? Għaddit. 406 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 31 favur kontra astensjoniet għaddit 407 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 408 favur kontra astensjoniet għaddit kompromess BO favur kontra astensjoniet għadda kompromess BP favur kontra astensjoniet għadda 417 favur kontra, astensjoniet, verifika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni mal għaddit, kompromess biku favur, kontra astensjoniet għaddit, 422, 18 fam, favur, favur, kontra, Verifika, votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Ma dewx. Kompromess BR, favur, kontra, astenzjoniet, għadda, emenda 36 favur, 2 e, u 422 u 19 favur, għaddew, e, kompromess BS, favur, kontra, astenzjoniet, għadda Emenda 39 favur kontra verifika 39 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda. Em, tneħija minn numru ta' emendi hawnhekk. Favur, kontra, Verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Dawa dew, 41 u oħrajn. Favur, kontra. Astenzjoniet. l fipiwa. favur għaddew. L-empl taqa Mela issa nivvotaw fuq test kif ġi emendat. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni maluqa. 47 favur, 3 kontra 7 astenzjonijiet. Issa nivotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislativa. Votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għanna maġġoranza wisa u koll. Nishtiq nagħti il-mikrofonu l-rapporter. Grazzi, Sur President. Fil-fatt jena nissuġġerixxi li morru direttament għan negozjati, però xtaqt nistenna li xnaf li dinja kwistjoni importanti u xtaqt nara jekk se jkun hemm maġġoranza favur it-test Eh, fil-fatt qed nara maġġoranza eh, u napprezza dan, però ma nafx kan nibdew negozjati. L-ewwel għaliex dan it-test ġi propost madwar sentejn u nofsilu mill-Kummissarju Barnier dak iż-żmien u hemm approċċ ġenerali tal-Kunsill illi ħadna nota tiegħu Barra minn hekk però hemm ukoll kwistjoni konsolidata rigward drittijiet tal-konsumatur hawnhekk. Jiġifieri jidher li li huwa loġiku meta wieħed iqis il-maġġoranza sostanzjali li ksibna u jidher li wkoll il-presidenza attwali di Kolandiża lesta illi tibda negozjati u aħna bħala komitat lesti li nibdew mill-ewwel it-trialogi għalhekk jiena għamilt din il-proposta anke l kollegi illi nibdew negozjati direttament mal-Kunsill fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, il-proposta hija ċarissima għalhekk hemm bżonn ta' hemm bżonn issir votazzjoni u li tinkiseb maġġoranza ta' 30 vot. Għalhekk aħna nissuġġerixxu li nivutaw fuq il-fatti li negozjati jibdew permezz ta' minnu fih. Din hija votazzjoni nominali teknikament, però votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Fil-fatt ksibna l-maġġoranza għaliex 46 favur, 7 kontra u 3 astensjoni. Ġifiri, proset li rapporter u ħakku Thank you very much, President. Can I just very briefly thank all of my colleagues, the shadow rapporteurs. Si, Sir President, jina fil-fat nishtiq nirringrazzja il-co-rapporteurs kolla, shadow rapporteurs kolla, skużawni, illi enuni wa eh, fil-ħidma tiegħi nixtieq nirringrazzja wkoll is-segretarjat għal pariri Siwja, illi tani u anka l-istaff tiegħi stess u l-istaff tal-grupp politiku tiegħi tal-PPE. Naħseb illi Eh, issa ninsabu f'pożizzjoni tajba biex nibdew negozjati tagħna mal-Konsill. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nixtieq eh, jiena fismek nirringrazzja l shadows kollha u anka l segretarjat u issa nistgħu ngħaddu għal votazzjoni li jmiss dik dwar ir-rapport annwali tal-ECB. Yes, <laughs> we are prepared. Okay. Okay, so we can put to the vote uh, ECB. Tajab wist mela issa nistgħu nivutaw fuq ir-rapport annwali uh, tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' Notis Marjas illi titlobni il-kelma u allura naddila l-kelma. Naddilu l-kelma. Grazzi ħafna, Sir President, Jina fil-fat nishtiq nejt kelmtejn qabel ma nibdew bil-votazzjoni. Fil-voting list illi tqasmet xi punti illi ma jidirx minn kienu il-rapporters. Għalek nishtiq nejt illi l-indikazzjonijiet kienu dawk illi jintbatu fil-voting list li batnilkom it-tnejn illi għadda, l ewwel voting list fil-fat u rigward il-kompromessi alternativi, il-proposta tiegħi waħda negattiva. It-tieni punt. Hemm kwistjoni rigward il-votazzjoni u l-voting list. Aħna finalizzajna diversi kompromessi, però kien hemm xi u kol xie uh, kompromessi naħa tal-PPL, SND u l-ALDE li skont il-voting list għandhom għanna nifutaw fuqom l-ewel. Madana kollu, s-soltu li namlu huwa illi l-ewel nifutaw fuq il-kompromessi ta' rapporters l-ewel u jekk dawn jiġu rifjutati un-bat naddu għal-kompromessi li kunu ġew proposti Nitlobkom il nżommu mal-proċedura ta' soltu, jiġifieri nivvotaw fuq il-kompromessi ta' rapporter l-ewwel u jekk dawn jiġi rrifjutati allura ngħaddu għal proposti alternattivi. Punt ieħor il nixtieq inqajjem xi ħaġa li kontettilkom diġà anka female. Jiena saqsejt lis-segretarjat għal xi kompromessi f'xi emendi biex issir votazzjoni nominali tagħhom, però biex dan ikun jista' isir hemm bżonn li tittieħed deċiżjoni u li din id-deċiżjoni tikseb maġġoranza. Jiġifieri żewġ votazzjonijiet jiġifieri rigward il-votazzjoni nominali u rigward li nbidlu l-ordni meta mqabbel mal-voting list, l-ordni ta' kif ifutaw. Thank you, Mr. Balz. Grazzi, l-Onorevoli Balz. Grazzi, Sur President. Kemtejn malajr. Jina ta' opinjoni differenti. Naħseb illi għanna inżommu billi għanna nivutaw l-ewel fuq il-test l-ewel. Mux minnu illi l-emendi ta' rapporter dejjem wieħed jivvota fuq um, l-ewel, għanna nħarsu nifukaw fuq il-test u naħseb illi għanna l-ek nivutaw skont il-voting list. Grazzi. Jina jkolli nametti li naqbel ma l-Honorable Balz, jina naħseb illi illi hemm bżonn li ssir votazzjoni nominali l-ewwel u hemm bżonn biex isir il-votazzjoni nominali jrid ikun hemm talba minn sitt membri. Ma jidhirlix li hemm mm, talba minn sitt membri, però mm, nistgħu nifverifikawha. Din hija regola mhux qed ngħid dit. ġdid. li li din hija regola 208. Mela nerġa' ngħaddi l-kelma mill-ġdid lill honorable Majas. Sur President, dwar l-ewwel kwistjoni, ġifieri jekk nifutawx l-ewwel fuq l-emendi ta' kompromess tar-rapporter jew fuq l-emendi l-oħrajn huwa loġiku illi irridu nivvotaw l-ewwel fuq dik li l-iktar tmur li lin, però naħseb illi hemm bżonn illi l-valutazzjoni ssir fuq baż individwali. Walek jiena naħseb li għandna nivvotaw l-ewwel fuq eh, il fuq il-votazzjoni fuq skużawni l-emendi tar-rapporter. Dwar it-tieni kwistjoni naħseb illi għandna nivvotaw jekk naraw jekk hemmx mistax il-kollega favur il-votazzjoni nominali. Nasib li kull ma nabżon żewġ votazzjonijiet u malajr naraw xin il-maġġoranza x'tixtieq. Grazzi. Iva, jiena ikolli nimxi skont il-voting list. Dik hi d-deċiżjoni tiegħi. Mela nibdew f'kompromess A, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti ta' kompromess A dawk favur, kontra astensjonijiet adottata taddi Par it-tieni parti favur kontra astensjonijiet adottata Alternativa B. Favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 63 b'emenda orali. Mela l-ewwel nifutaw fuq l-emenda orali. Dawk favur? Kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 65 favur kontra astensjonijiet ma taddix 66 favur kontra astensjonijiet ma taddix 68 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq emenda 68, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rifjutata. Emenda 69, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess ċe, zewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur kontra astensjonijiet taddi, tini parti favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda alternativa deġit eliminata mela kompromess del ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, tini parti favur kontra astensjonijiet taddi u kol. Noddu għal emenda 87 favur kontra astensjoniet ma taddix 88 favur kontra astensjonijiet ma taddix 89 favur kontra astensjoniet ma taddix 94 favur kontra astensjonijiet ma taddix 22 favur kontra astensjoniet ma taddix, 123 favur kontra astensjoniet ma taddix, 124 favur kontra. Namlu verifika fuq uh, 124. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mm, kienem parita mela din tiġi rifjutata. 126 favur kontra astensjoniet taddi, 127 favur kontra astensjoniet, hemm bżonn ta' verifika, votazzjoni miftuħa fuq 127. Votazzjoni magħluqa rifjutata. Alternativa E favur kontra astensjoniet taddi emenda 99 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Mija u favur kontra astensjonijiet ma taddix. Mija u tnejn favur kontra astensjonijiet taddi. Mija u tlieta bemenda orali nivvotaw l-ewwel fuq l-emenda orali, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Memx bżon nivvotaw, din ġiet adottata automatikament u għalek naddu għal 104, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Kompromess F. B'emenda orali, nivvotaw fuq l-emenda orali, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Nivvutaw fuq il-kompromess mingħajr l-emenda orali favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess G favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 147 favur kontra astensjonijiet ma taddix 148 favur kontra astensjonijiet ma taddix, pero jen għamlu verifika. Jekk qed dan li rridu nagħmlu verifika nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u fil-fatt ġiet rifjutata ma taddix. 149 u 150 favur kontra astensjonijiet ma jaddux. Għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 151 favur kontra namlu verifika fuq 151. Naħseb li għaddit, pero niverifikaw. Votazzjoni maluqa taddi. Kompromess L favur kontra assenzjonijiet eh, jaddi, 163 favur kontra assenzjonijiet ma taddix, 164 favur kontra. Namlu verifika fuq 164, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma taddix. 165 favur kontra astensjoniet ma taddix, 166 favur kontra astensjoniet ma taddix. Kompromess H, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur kontra astensjoniet taddi, tieni parti favur kontra astensjoniet ma taddix. l-14 test oriġinali favur kontra astensjonijiet jaddi, 173 favur kontra astensjonijiet ma 174 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 174. Votazzjoni maluqa ma taddix. 175 favur kontra astensjoniet. Taddi kompromess kompromess ġdid fil-fat. Numru 2 l-ewwel parti. Dan il-kompromess fil-fat mandux ittra ma nafx għal xiex. Dawk favur kontra astensjoniet. Taddi t-tieni parti dawk favur kontra astensjoniet. Taddi wkoll 188 favur kontra astensjoniet ma taddix. Kompromess I. Favur kontra astensjoniet tazzi. Tini parti favur kontra. Namlu verifika fuq it-tini parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 193 favur kontra astensjonijiet Naħseb illi ma taddix pero namlu verifika 193. Parita mela lura ma taddix. Kompromess je favur kontra astensjoniet jaddi 197 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ke favur kontra astensjoniet jaddi Emenda 204 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 206 favur kontra. Namlu verifika fuq 206. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fil-fat ma taddix 200 u 21 favur kontra astensjoniet. taddi. Il-kompromess il-ġdid numru 3 favur kontra astensjoniet jaddi. 213 favur kontra astensjoniet jaddi. Kompromess L favur kontra astensjoniet jaddi. Emenda 230 u 231 favur kontra astensjoniet ma jaddux. Pero namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għam ma, ma jaddux. 232 favur kontra astensjonijiet ma jaddix, it-test oriġinali favur kontra favur kontra As, namlu verifika, namlu verifika fuq test oriġinali jider illi huwa ġi adottat permetu li li nejt li votazzjoni malu għal-ewel. Issa, 233 u l-komplement favur kontra astensjoniet jaddu, 236 favur kontra astensjoniet ma taddix. 237 favur kontra astensjoniet taddi, 238 favur kontra astensjoniet taddi, 239 favur kontra astensjonijiet taddi, 241 favur kontra. Namlu verifika fuq 241, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Rifjutata. 242 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 243 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess M favur kontra astensjonijiet jaddi. 253 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 254 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess N b'emenda orali, l-emenda orali l-ewwel favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Il-kompromess minar l-emenda oroli favur kontra astensjonijiet jaddi. 269 favur kontra astensjoniet ma taddix, 270 favur kontra astensjoniet ma taddix, 271 favur kontra astensjoniet ma taddix. Kompromess O bemenda orali mill-ħodor fuq talba fil-fatt tal-ħodor favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess P l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet. Taddi it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet. Taddi kompromess E favur kontra astensjonijiet. Taddi Emenda 8 favur kontra astensjoniet. Ma taddix. Kompromess R favur kontra astensjoniet. Jaddi emenda 16 favur kontra astensjoniet. Taddi emenda 17 favur kontra. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Għatem numru ta' kollegi li għatfadalom jivvutaw, tajjeb votazzjoni maluqa. Mela din tiġi rifjutata. Kompromess esse, favur, kontra, assenzjoniet, jaddi. Alternativa te favur, kontra, assenzjoniet, jaddi. Emenda 29, favur, kontra, assenzjoniet, jaddi. Emenda 30. Anzi, skużawni, emenda 29. Ma ftemniex hemmhekk. Eh, immaġinajt li kont favur. 38, 38, mela. Eja namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Rifjutata ma taddix. Mela ħnu konna qed nitkellmu fuq id-29 ma mela issa ngħaddu għal 30 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 30 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika. Le, le, le, m'hemmx għalfejn. Kompromess alternativa għal premessa FM adottat Kompromess u favur kontra astensjoniet jaddi. 38 favur kontra astensjonijiet jaddi. Test oriġinali favur kontra astensjoniet jaddi. Il-test oriġinali premessa H favur kontra astensjoniet jaddi. 39 favur kontra astensjoniet jaddi. 40, favur kontra jaddi ma taddix. Kompromess ve. Kontra, uh, favur kontra astensjonijiet jaddi. 45 favur kontra astensjonijiet jaddi. uh, eh, taddi Citation 1 favur kontra astensjonijiet adottata, Citation 2 adottata, emenda 1 favur kontra namlu verifika fuq emenda wieħed. Votazzjoni miftuħa. Creative combinations. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Adottata. Citation 3. Test oriġinali issa datat mela votazzjoni elettronika fuq it-test kif emendat votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa. 38 in favor 38 favur, 13 kontra, 6 assenzjonijiet Fostum Rapporter, nasib, <laughs> rritnajdan, nishtiq nifraħ il-grupp politiku fuq il-rapporter għal-ħidma tiegħu kif ukoll għall-isforzi. Grazzi, votazzjoni magħluqa. Next meeting. Next meeting. Il-qalimis il-ħamis 28 ta' nar fid-disa ta' ferrotu. Il-għadżona, grazzi.